Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Wara l-ofsenar e tajjeb, signori. Tlita u ħamsa. U għalek nishti nibda kem jista' jkun il-tieni sessjoni taħna wara l-ofsenar tal-laqa tal-kumitat qa lil kulħat għal-laqa tal-lum għandna iktar nies għall-avveniment ewlieni tal-lum war nofsinhar li huwa l-għanet diskussjoni fuq ir-rapport tas Sur Tarabella fisem il-Kumitat eh, għad direttiva fuq ix-xiri pubbliku Mbagħad għandna diskussjoni ta' sija u nofs propju dedikata dan is-suġġett għax ħassejna li l-kollegi ikunu jridu jitkellmu propju fuq din il-proposta. Imbagħad għandna minn ħamsa mill-erba' u nofsa l-ħamsa rapport l-Onorevoli Kofferati fuq l-aġenda l-pensjonijiet adegwati sikuri sostenibbli u mbagħad għandna l laqgħa tal-koordinaturi fil bija tal-warof sena. Nilqa l-utenti kollha li qed isegwuna fuq l-internet għal diskussjoni ta' xiri pubbliku, nilqgħukom għal din id-diskussjoni u nfakkar lill membri preżenti li jekk iridu fuljett jew newsletter tagħna tistgħu tiffirmaw eh, fuq l-internet u jkollkom tarif fuq il-ħidmiet ta' dan il-komitat. Nixtieq narrafkom fuq fatt lill-membri tal-komitat li issa għandkom la bozz ta' riżoluzzjoni fuq l-SMA lat ta' suq waħdini fuq it tkabbir net li hija kontribut tal-Kummissarju Barnier talabna liħ biex ikompli xogħol tiegħu fuq is-suq eh, waħdini, l-atta suq waħdini u l-programm sal-2020 għandna bozz ta' proposta u 89 emenda u dawn se nivvotaw fuqhom għada. Mbagħad ngħaddu dawn il-plenarja ta' Ġunju u nhar l-erba tal-plenarja ta' Ġunju is-Sur Barnier ikun qed jippreżentanna wkoll rapport fuq l-implementazzjoni tal-SMA. E. Proposta fuq it-titjib tal-governanza tas-suq waħdini u anki l-idea tiegħu għal lat tas-suq waħdini fl-2013. Jekk eh, għamlu nota ċara fuq l aġenda tagħkom biex bekk ikonna attendenza massima min naħa tal kumitat biex nisemgħu l proposti tal kummissarju Barnier. Tajab, wis, palma tafu il koll waħda mill-proposti l-iktar importanti li qed naħdmu fuqha hija l-żewġ direttivi marbuta ma' xulxin fuq ix-xiri il-rapporter huwa Sur Tarabella li produċa rapport disponibbli bl-ilsna kollha. L-ewwel nett għandna Shadows biex jikkontribwixxu dan sur Van de Kamp qed jitkellem fisem sur Engel, sur Kreutzmann li nilqa lura hawn fil-kumitat Beġarna għall-Alde, Signora Rule, għall Signora Kozoċnik ħat kellem fissam il-grupp tijaj, iktar tart, s-sur Dejong mux ijatawn, iżda forsi kun għaw iktar tart. U dal-waqt senati il-mikrofonu l-onorevoli Tarabella. Pala membru ta' delegazzjoni ġapponiża ser noħroġ wara l nisma l-sur Tarabella biex niltaqa' mal-parlamentari u Sinjura Vernio ħatiħu il-presidenza minn floki biex tkunu tafu minn qabel. Issa ngħaddi l kelma lir rapporter Mark Tarabella biex jippreżenta l-rapport tiegħu lill-Kumitat. Jekk jogħġbu. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, President. Grazzi, Malcolm. Eżis kollegi, Iva, fil fatt ir rapport tijaj eh, jinkludi rizmis ħatta karti li għandu għoddim iżda mhux sanqot naħrab minn dan ix-xogħol. Hija rappreżentazzjoni ċara tas-suq intern tas-suq waħdini. Issa nishti intikom stampa aktar ġenerali tal-kwistjoni u ntikom aktar dettalji ta' xi artikoli u nsegwi wkoll il-metodoloġija tal-Presidenza Daniża li aħna Ħdimna magħhom użajna xi clusters ta' informazzjoni li fukaw fuq aspetti partikolari. Barra minn hekk aħna xtaqna nsegu linja indipendenti meta mqabla mal-Kunsill. Metodoloġija simili nkunu nistgħu nqablu x-xogħol tagħna u tal-Kunsill u hekk nkunu nistgħu nimxu l-qudiem fin-negozjati bil-mod il-mod. Fil-klaster numru wieħed bl-artikoli differenti l-proċeduri ġodda proposti mill-Kummissjoni jidru li jisom bħala pis għax-xogħol tal-ġejjieni, kważi pis eċċessiv. kollu fornu flessibilta fil mument ta' għażla ta' liema strument ħannużaw sabiex nilħqu l-anijiet tagħna li jkunu jridu l-awtoritajiet. Għalhekk fih dan is-suq wahdini, Irridu nifukaw aktar fuq x'inhuma l-prioritajiet u dan hawnhekk jidħlu t tenders pubbliċi u hawnhekk jidħol fis-seħħ l-artiklu 24 ġifieri l-obbligu tal-Istati membri kollha li dawn jitrasponuh fil-liġi. Qed ikun hemm trasposizzjoni li qed tiġi proposta skont il rieda tal-Istati membri individwali u naħsbu li dan huwa għan ċentrali tal-Unjoni Ewropea u l-Istrateġija tal-2020, kif ukoll biex nilħu l marbuta mat tkabbir. Għalhekk rridu nappoġġaw il-proġetti innovattivi grazzi għat tenders pubbliċi flimkien ma' subijiet għall-innovazzjoni kif qed titlob il-Kummissjoni. It-tieni cluster l-isfruttament strateġiku tal-tenders pubbliċi. L-artikoli 40 50 u 56, 57 u 70. Il-valur miżjud tal-rapport huwa li jintroduċi grazzi għall-artiklu 40 speċifiċitajiet tekniċi, ċiklu ta' ħajja li jkunu jimxu fid-direzzjoni ta' sostenibilità u għalhekk għandna disa dispożizzjonijiet speċifiċi li jobbligaw lill-istati membri għaliex il-kriterji ta' verifika ser ikunu wkoll ta' livell soċjali u ambjentali mhux biss skont il-valur miżjud tas servizzi li jiġu preżentati. Għalhekk hemm bżonn li nisħu fuq is-saħħa strateġika tat tenders pubbliċi kif tixtieq il-Kummissjoni billi nżidu wkoll it-trasparenza l ewwel qabel kollox u dan ikollu tlet effetti. L-ewwel nett kwalità akbar tal-xogħlijiet tu servizzi matul motija lill-ċittadini ah, grazzi għas servizzi u mbagħad anki rridu nisqu fuq il-ħarsin tal-ħaddiema. Din hija importanti. Irridu aktar ċerezza u aktar bażi legali b'saħħitha. It-tielet aspett imbagħad huwa iktar trasparenza li x'min jiddeċidi jrid ikun jista' jagħti l-għażla tiegħu l-ġudizzju ħari tiegħu b'raġunijiet ċari u jkun jista' dejjem iqis id-dmir pubbliku li għandu fuq responsabilta. It-tielet cluster l-appalti il-tenders elettroniċi imbagħad għandek l-artikolu 59 u l-annessi minn 12 sa 14 L-SMEs jistgħu jkollhom aċċess għall-opinjonijiet kollha grazzi għall pjattaforma elettronika mingħajr ebda ħlas addizzjonali. Mhux ser ikun diffiċli aktar li jkun jistgħu jieħdu sem għal call for tenders biex bekk nkunu jistgħu jimxu l-qoddim. Importanti li jkun hemm tarif ċar fuq il- il-publikazzjoni um, tal-Call for Tenders u dan ħajkunu disponibbli fuq il-format elettroniku. Bekk ikun hemm ehm, ħafna spejjeż li jkollhom ħabtu magħhom wiċċhom magħhom l-SMEs. Rridu noqogħdu attenti anki għal pis amministrattiv u kemm jista' jkun irridu naqsuh minn qabel qabel ma l-SMEs jiddeċidu li jieħdu sem fil-call for tenders jew le. L-autoritajiet jew l-operaturi pubbliċi jridu jkunu f'sitwazzjoni li jistgħu jistimgħu x'inhuma l-ispejjeż fuq il-livell burokratiku, kif ukoll fuq iż-żieda tal-kompetittività, żieda ta' trasparenza u anki s-suċċess tal-iktar offerta li tkun ta' valur għal flusna slogan propju value for money jiex aħġa li xtaqt indaħħal f'dan il-cluster. Issa l-cluster numru 6, l-SMEs, dawn huma punti importanti li ġew indikati mill-Kummissjoni u jiena xtaqt nerġa' ndaħħalhom hawnhekk fit-test. Ninvolvu aktar l-SMEs fil-tenders pubbliċi u dan importanti ħafna għax pubbliku. Dan biex tejjeb il-kompetittività hemm bżonn li nqisu anki l-imprizi differenti li jkun jistgħu jinġabru taħt grupp wieħed u bekk ikollhom xogħol aktar konġunt. Fl-artiklu 16 nitkellem insemmu l-konsorzi differenti, speċjalment l-eżempju Taljan. Dan huwa strument li jidher huwa tajjeb, kull eh, kull eh, darba l-Kummissjoni tkun tista' tislet x'inhuma l-imprizi li huma l-iktar importanti grazzi għall-artikolu konċernat u bekk imbagħad il-call for tenders għal SMEs naħseb li hija xi ħaġa importanti, ġifieri sub tenders, ehm, il-sub l-akwis pubbliku taħt l-artiklu 21. Importanti li ngħidu li l-istati membri eh, għandhom l-opinjoni tagħhom nafu li pereżempju fl-Italja huma aktar stretti meta meta mqablin ma' Franza, iżda l-anijiet ewlieni li qed nippruvaw insegwu hawnhekk huwa li nżommu l-kriminalità organizzati barra mill kuntratti pubbliċi biex bekk permezz tal-subcontracting nkunu nistgħu ikollna moħħna mistrieħ. Nkun nistgħu niżguraw li dawn il-kumpaniji li jkollhom sottokuntratti ma jkollhom responsabilta' ta' xejn. Hija l-kompetita ewlenija li għandha responsabilità. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar xiġri fil-qiegħ tal-katina jkollok sitwazzjoni fejn ikollok ħaddiema li jaħdmu blaktib, ħaddiema legali u jaħdmu taħt kundizzjonijiet inaċċettabbli bla kuntratt ta' xejn. Għalhekk l-antija f'dan ir rapport huwa li nżomm il-sottokuntratti, subcontracting, għaliex dan huwa ta' vantaġġ meta ikun skont il-liġi jippermetti l-SMEs ikollhom aċċess għas-suq li kieku ma kienx ikollhom aċċess għalih u rridu niġġieldu din il-flagell sħiħ li hemm fir-rigward il-kontratti ehm, wieħed wara l-ieħor fejn ikollok seba' jew tmien persuna li taqa' taħt l-entità ewlenija li tagħmel ix-xogħol qiebes. Bħal marfitna l-Kummissjoni ħafna drabi ma jagħmlux xogħol dawn l-entitajiet u meta jagħmlu x-xogħol, ix-xogħol ikun mhux konformi mal istandards u r regoli Ewropej. Għaldaqstant irridu li subcontracting ikun wieħed effiċjenti u bekk ikun tajnuna siwja għal l-SMEs biex ikollhom aċċess għax-xiri pubbliku. Cluster numru 8 jir x'jaqsam mal governanza anki għandek l-artikolu 85 u 86 u l-xiri pubbliku fuq livell ta' gvern għandu bżonn monitoraġġ wiesa biex jiżgura li l-leġiżlazzjoni tiġi implementata, l-leġiżlazzjoni soċjali u ambjentali speċjalment u r-regoli tal-Unjoni Ewropea ikunu rispettati bisħieħ. Aħna rridu nqodu attenti għaliex is-supervizjoni ma tistax tfisser iktar burokrazija, iżda jrid ikun hemm xorta waħda xi forma ta' verifika. Għalhekk fejn dawk il-pajjiżi fejn hemm dawk il-pajjiżi li m'għandhomx awtorità ta' monitoraġġ fejn irridu li rrid kun hemm supervizjoni tal-kuntratti ma rridux nagħmlu xogħol doppju iżda fil-livelli reġjonali fejn hemm il-lender pereżempju l-Ġermanja ma rridux nagħmlu xogħol doppju u nagħmlu pis żejjed. Pereżempju eh, fejn hemm dawn l-entitajiet naraw li jkun hemm l-entità nazzjonali l-ewwel u fejn dan jiġi delegat fuq livell reġjonali ma m'hemmx għalfejn noqogħdu noħolqu entitajiet jew responsabiltajiet żejda lill-awtoritajiet eżistenti. Qabel nagħlaq nixtieq ngħid li fil-punti numru 8 u 9 aħna tnatu ħarsa lejn id-direttivi ġenerali, mbagħad il-direttivi settorjali u meta nagħtu ħarsa lejhom it-tnejn hemm differenza waħda biss. Niddefendu l-istess kunċetti fiż-żewġ direttivi iżda hemm eċenzjoni waħda 11a. Hemmhekk skont kif fimta jien entità bħal pereżempju is-servizzi tal-posta ikunu soġġetti għal kompetizzjoni u għalhekk ma jkunux iridu joħorġu eh, tenders għaliex hemm kumpaniji privati li ma jkunux soġġetti taħt l-istess regoli u għalhekk ikunu għal ikollhom vantaġġ. Għalhekk is-servizzi tal-posta iridu jippubblikaw strateġija din nista' naċċetta, nista' nifhimha u għalhekk xtaqt neskludiha mill-ambitu tad-direttiva. Ma xtaqt immur wisq lilin fil-miri tiegħi għalhekk Forsi jista' jkun proposta l-artikolu fejn ngħidu li hemm bżonn li noqogħdu b'sebgħinejn għal din il-kwistjoni fejn l-imprizi pubbliċi li jkollhom attivitajiet li jkunu suġġetti għal kompetizzjoni rridu jitqisu għalihom. U f'ċertu każijiet irridu jkunu kapaċi li ma jkollhomx fejn joqogħdu jippubblikaw l-istrateġija tagħhom minn qabel. Ma stax noqgħod nidħol fid-dettalji kollha f'dan l-istadju tar-rapport tiegħi. Iżda nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporters tal-għajnuna tagħhom. Naf li hemm kunsill tal kompetitività dej propju illum il-Kummissjoni qiegħda preżenti magħna fil-Kumitat kella tkun preżenti fuq iż-żewġ naħat fl-istess ħin kien hemm xogħol tas Sur Vibner li kellu jagħti tweġiba għal xi mistoqsijiet tal- tal-kollegi, l-laqat fuq il-clusters, kena laqat u koll u l-tqajt fuq livell individuali ma' shadows differenti biex niprofa jkolli kemm jista' jkun informazzjoni. Nixtieq nirringrazzja l-segretarjat ukoll f'dan il-punt għaliex nafu li xejn huwa xogħol faċli jekk iġobkom għaddu l-messaġġ lill-kollegi eh, li qed ifasslu opinjonijiet għax nafu li ċertu kumitati jkun hemm frustrazzjoni sħiħa x'jgħidu li l-imko qegħdin isemmu dan il-punt kif qed nagħmlu issa, jkun hemm skadenza sas 7 ta' Ġunju pereżempju, u mbagħad l-emendi jafu jaslu qabel. Kenna għalhekk nagħmlu skeda ċara provajt inżomm magħha mod strett fl-interess ta' kulħadd. Naf li nista' nirrabja l xi wħud minħabba xi tibdiliet, iżda mill-laqat li kelli tal-shadow rapporters għall-opinjoni u jaf ikun hemm laqat oħrajn fil-ġejjieni. Fil-verità kellna erba xhur għal xogħol ta' dan id-dokument. Kellna ħin biex nitkellmu ma' xulxin, iżda issa li vera qed nidħlu fil-qalba tax-xogħol tagħna, nafu li ħan diskutu dawn il-kwistjonijiet, ħajkonna emendi, forsi konna aktar diskussjonijiet fil ġejjien iżda nista' nserħilkom raskom li l-metodu ta' ħidma li jiena segwejt provajt nikkonsilta lilkom nżid il-proposti kollha ħanżom dan l-approċċ u għalhekk nixtieq nieqafaw nirringrazzja l kulħadd tal-attenzjoni, grazzi President u ħarqan nisma' l-mistoqsijiet u l-kummenti tal-kollegi. Grazzi. Good, well thank you very much. Grazzi ħafna ta' dik il-preżentazzjoni u anka ta' rapport verament komplut biex ngħidu hekk. U aħna lkoll napprezzaw l-approċċ tiegħek u l-mod kif dimt ma' shadow rapporters għaliex kif qed inti stess aħna naħdmu skont skeda li relatata mal-importanza ekonomika ta' din il-proposta u naħseb li nafu li barra, barra fl-ekonomija reali kulħadd ħerqan jistenna kif il-passi li ħan jihdu fil-ġejjeni. Jina nix ukoll nilqa l-grupp ta' mistenni li għanna mill-Svezja, għedinaw taħt l-invit tal-kollega tagħna u nispera li dawn l kollegi tana mill-Svezja fil-fatt jkunu jistgħu japprezzaw id-diskussjoni li għandna illum. Issa nagħti il-kelma l shadows l-ewwel. Umbat kellim oħrajn li jixtiequ jitkellmu. Is-Sinjor Rulo, Sr. Styler. Ġifir l-ewwel ħanat il-kelma li Shadow Rapotez, nibda bis-Sur Van der Kamp, um, mbagħad ix-Shadows l-oħrajn, nispiċaw bis-Sur De Jong. Mbagħad nagħti l-kelma l kollegi l-oħrajn membri oħrajn jixtiequ li jintervjenu ħana għandna bżejt ħin biex tkun diskussjoni sħiħa. ġifir hekk hawn min jixtieq xatwar li jixtieq kellem, jekk jogħġobkom ejduli. Naraw kif nimxu. Nista' tilkelma Sinjor Vajla. natu l-kelma l-ewwel l sur Vanderkamp. Sur President, grazzi ħafna. Jħan nitkellem bl-Ingliż e, wara f'sinar għaliex e, u pjuttost kontra l-prinċipju tiegħi. U e, daħna għamlu għaxan nieħu post is-Sur Frank Igel. Ġifiet waħlu xfija u waħlu fih għax nħodlu postu. Lan ewlieni ta' din id-direttiva hija l-infiq tal-flus pubbliċi. U dawn jirrikjedu l-aħjar u l-iktar leġislazzjoni effettiva għax-xiri pubbliku. Ix-xiri pubbliku jammonta għal kważi 20% tal-prodott gross domestiku. Dan nista' nagħmluh billi simplifikaw ir-regoli tal-proċess tat tendering pubbliċi intejbu s-sigurtà legali għall partijiet kollha involuti fil-proċess u nipromuovu soluzzjonijiet innovattivi kif ukoll intejbu l-parteċipazzjoni kif qal relatur tal-SMEs. Frank Engelven fil-fatt jilqa dan ir-rapport li li għamel Sur Tarabella u nista' naqblu fuq miegħu dwar diversi punti. Mod partikolari naqblu mal-fatt sabiex ninkludu konsiderazzjoni ikbar tal-kriterji soċjali u li fejn jingħataw kontratti għal limiti iktar għoljin. Il-proposta tal-Komissjoni fil-fatt eh, indirizzat il-kjarifika u l-inklużjoni tal-kriterji ambjentali, però ma tux konsiderazzjoni dimensjoni soċjali sabiex nbidlu din il-kwistjoni ir-relatur il kunċett proċess ġdid, kunċett ġdid u jrid li permessa dan il-proċess ninkonsidraw il-kwistjonijiet soċjali, il soċjali meta nkunu qed nagħtu tender. Mela ti tikkonsidra dawn il-kriterji soċjali, aħna naqblu magħhom, iżda nsax naqblu ma' żieda li kien hemm fil-kriterji tad-deċiżjoni. Din iż-żieda l-inklużjoni tista' twassal għal għażla tal-kontrattur ab'bażi biss tal-kriterji li hemm fil-proċess ta' social sustainable production u dan ifisser il-kompetizzjoni ma tkunx dwar il-prodott, iżda dwar politika tal-kumpanija u din sera dajjef sew il-kwistjoni, suġġett. Dan il-proċess li għadni kif semmejt, e kif nu propost minna ta' relattur, irrit ikun valutat sew. Kif qal il-relatur, kif prezenta relatur għadu vagu vagwis u jista' jwassal għal nuqqasa ċertezza legali minħabba li inkludi pereżempju l-applikazzjoni ta' ftejjim kollettiv bħala kondizzjoni sabiex tilħaq il-kondizzjonijiet sabiex inti tkun se tipprovdi prodott jew servizz minn punto di vista legali u soċjali. Dawn il-ftejjim kollettiv jista' jiġi konsidrat biss fis-sfond jekk ikun hemm ftehim jekk ikun hemm forza vinkolant li, li timxi skont il-liġi u li nkunu qbilna li sa tiġi applikabbli b'mod universali. Aħna kif għadna m'għandniex kontra dan il-proċess li propost mir-relatur, iżda għandna dubji serji dwar definizzjoni u introduzzjoni ta' dan il-konċett fl-istadji kollha tal-proċess tat-tendering. Għalhekk, naħseb li għanna bżon naħdmu sabiex tal-kunċett namluħ iktar viabli legalment u namluħ rinforzabli. B'hekk ma nitilfux l-impatt pozittiv illi jista joħroġ minn kunċett pal dan, kunċett tar relatur Artikolu 71 fih ir-relatur qed jipproponi responsabiltajiet konġunti sabiex tkun tista' issegwi l katina tal kif jingħata kontratt. Aħna kontra s-sistema ta' sekre ġida għaliex dan ifisser li hemm responsabiltajiet għal kontrattur ewlieni illi jkun diffiċli jew impossibbli illi tikkontrollhom fil-ħajja reali. Issa rigward it-tlet li forsi kun aħjar li jkollok tlet livelli ta' ta' ta' proċess ta' kontrat ta' kontratti jista' jkun proċess bħal dan jista' jkun tajjeb għal ċerta servizzi, iżda mhux tajjeb għal servizzi u prodotti oħrajn għalkemm nifhem ehm, il-preokkupazzjoni tar relatur irridu noħorġu b'soluzzjonijiet viabli illi jista' jiġu rinforzati mingħajr ma jkollna għalfejn nużaw ħaqwis l-immaġinazzjoni tagħna. li nużaw l-iktar tender illi jkun ta' vantaġġ ekonomikament u appoġġat Mr. Engel għalkemm li tagħti kontrat għabbażi biss tal-prezz għandu jinżam għal dawk il-prodotti li huma iktar standardizzati u Sur Engel ħaj proponi u koll emendi sabiex ikun istaw nażlu l-ħjar reġim għal xiri illi seħ taħt il-limiti u dan flim dawn il-limiti tkun marbuta ma' limiti attwali biex bekk ikun iktar faċli li l-SMEs ikollhom aċċess għas-swieq. Issa rigward il-paragrafu fuq il-governanza, s-sur Engel japprezza fil-fat l-approċ ta' relatur sabiex fil-fat namlu supervizjoni ta' entitajiet eżistenti fl istati membri għaliex aħna rridu ninevitaw il-piż żejjed fuq l-istati membri. Naħseb li naħseb li relatur fil-fatt jaqbel magħna. Dan il-din id-dikirazzjoni fil-qosor sur President ma trix timmina l-sforzi kbar li għamil sur tarabella f'dan il-rapport, pero għandu ikun tajjeb għall-ewwel skambju tajtajat biex bekk ikun hemm iktar informazzjoni tingħata sakemm dan ir-rapport fil-fatt jasal fil-fażijiet finali tiegħu. Grazzi. Grazzi ħafna jgħid il-President u grazzi ħafna ta' dak l-Ingliż tant eleganti. Aħna napprezzawh. Mod partikolari hekk kif qed ners u lejn il-ġubili tal-reġina. Tal, tal, tal, tal reġina is Sur Kreutzmann. Grazie ħafna. Nirringrazzja wkoll is-Sur Tarabella. Huwa prova jitejjeb il-proposti tal-Kommissjoni sabiex jassigura l karatteristiċi soċjali nata iktar attenzjoni Iżda, aħna rridu illi dak illi nixtiequ ikun l-istess bħal dak li qed naħdmu għalih. Is-Sur Tarabella dejjem jista' jieħu l-punti tagħna, dejjem jista' jkun konsiderat il-punti tagħna dejjem jekk ikunu jagħmlu sens jkunu speċifiċi, sa ma nistgħux jitkellmu ġenerali, għaliex jekk qed titkellem dwar ix xorib pubbliku kulħadd irid ikun jaf eżattament fejn qiegħed. U rridu ikun jaf jekk jistgħu xilqu l-kriterji b'mod partikolari l-SMEs li huwa jixtieq jgħin u jevolvi jgħinhom jevolvu mod partikolari għalihom huma importanti li jkollhom kriterji speċifiċi. Jiġifieri skużani li ħan nitkellem dwar punti negattivi biss, il-punti pożittivi kollha oħrajn m'iniex ħanifuka fuqhom. Daqstant. Il-kriterji soċjali jridu jrid li jkunu obbligatorji fil-proċeduri kollha. Il-burokrazija u ċertezza legali jitkellem dwarhom ukoll Ir-relatur qed jipproponi wkoll li nestendu l-kriterji soċjali. Il-Kummissjoni kien żamm dawn il-kriterji biss eh, skont il-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, is-sistemi tas-saħħa dawk li huma governati mill-stati membri fuqhom. Issa jekk ħan mal-kampijiet kollha ħan iktar burokrazija ċerta kriterji li japplikaw biss għas-sottokontratturi. Li jkollna limitu fuq għal tliet kontratturi biss naħseb illi huwa pjuttost eċċessiv. Għax dan jaffettwa l-possibiltajiet tal-istati membri illi jħallu li jippermettu l-istat il-sottokontrattina taw u b'dawn nkun nistgħu ngħinu lill-SMEs u jrid ukoll li joħroq responsabilta li taqa' fuq l-intrapriżi ewlenin u sottokontratturi. Kif tista' int issegwi sew jekk sottokontrattur ħallas xi taxxa tiegħu jekk inti pereżempju l kuntrattur ewlieni. Kull parti trid tirrispetta l liġi U jekk dan ma jseħħx mela jiena naqbel miegħu illi għandhom jiġu esklużi. Iżda, dan kollu jintqal b'mod ċar u d-deċiżjoni ħarja tittieħed mill-rati. Naħseb li huwa għanus nobli forsi dak li tipprova jikseb. Lan ewlieni tagħna għandu jkun il- li kunu namlu disponibli il-prodotti u servizzi dan irridu nifukaw fuqu. Ġim neħi paragrafu dwar il-servizzi li nataw, dwar id-dattifa fuq servizzi. u tkellem dwar eh, il-pajis il li kunet jospita kunet jilqal kontratti Jek ikollok kumpanija barranija li tixtieq li tipparteċipa pariet ikun hemm trasparenza totali dwar li ma rekwiżiti japplikaw. Is-sur Tarabella saqsa għal ċerta speċifiċitajiet jew kriterji li japplikaw għal ċerta servizzi u dawn li japplikaw fis intern. Il-post fejn is-servizz qed jiġi provdut għaj joffri l-kriterji ewlenin iżda ma rridux li kunem protezzjonalizmu, pereżempju iżda illi li kunem spejjeż iktar li nħabba trasport rridu nieħdu konsiderazzjoni. Rekwiżiti internazzjonali għall-ambjent, u kol għandhom ikun kriterju ta' u kol tiġi proponut li kun kriterju ta' esklużjoni, iżda dan aspul da' mux realistiku għax pajis eh, għalix konsumatur mux dejjem ikun jaf jekk eh, ċerta prodotti xet imorru kontra ċerta kriterji. Ek nkunu għedin niddiskriminaw kontra ċerta pajizi, kontra ċerta kumpaniji li tażel l-iktar prezz baxx ġie esklus il-kriterji ta' life cycle jridu jkunu dawk li jiddetermin jkunu determinanti. L-idea, il-konċett huwa tajjeb, però li jkollok proċess standardizzat eh, għal prodotti u servizzi mhix idea ħażina, irid ikollok iżda metodu oġġettiv illi jiġi applikat b'mod illi ma jiskrim li ma diskriminax kontra ħadd. Ir-ratur neħħa dan ir-rekwiżit li kien imniżżel u qal biss li l-ispejjeż ambjentali u soċjali biss rridu jiġu mittieħdan konsiderazzjoni. hemm partijiet interessati li huma mħasba sew dwar dan kollu. Ordu żommu f'moħħna dan. Ir-relatur rrit illi dajja fil-kondizzjonijiet għal kuntratti interni. Jina nasib li din dan huwa punt problematiku għax għandek nies li għandek kompaniji li provdu servizz li ċaktar xiġu esklużi f'ċerta stati membri. Is-stati membri jridu jkunu kapaċi jew nataw il-possibilità li ikollhom l-għażla l-SMEs jridu nataw iktar, nataw iktar aċċess kif qal sur Tarabella. Irdu nqodu attenti li ma nżidux spejjeż żejda l-koordinazzjoni li fejn pereżempju ċerta kontratti jinqasmu. L-awtoritajiet irridu dejjem jagħtu raġunijiet validi meta jkunu ċerta kontratti jinqasmu. Naħseb kull azzjoni li s-set għandha tkun għada tkun dikjarata. Il-relatur għamel referenza għal loda tal-Komissjoni għal fuq iswi il-Ġermanja għandha xi tħassib dwar dan kollu. L-Unjoni Ewropea għandha tuża il-multilateralizmu sabiex tiftaħ iswi għal pajjiżi Is-sur Tarabella jista' jkun li forsi ma tantx kuntent bija li semmejt punti negattivi biss, però dak li rridu aħna huwa li nidu konsiderazzjoni mhux biss is-suq, iżda wkoll fatturi oħrajn rridu niddiskutu b'mod konkret dan kollu. Ovvjament, dejjem ħajkun hemm kwistjonijiet li huma bħal wage dumping pereżempju li sul pagi. Aħna ma rridux li iżda jkun l-iktar port importanti ma rridux li jkun hemm diskriminazzjoni, rridu li jkunu ġusti ma' kulħadd fix xiru pubbliku. Rridu għalhekk insemmu dak li se jiġi mtejjeb. Iżda relatur, sur relatur żgur li ħana ħankunu eh, magħkom. Signora Rula. Grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal-rapport tiegħu. Iżda, la darba ma tantx għandna ċans biex tippreżentaw l-emendi u m'għandniex il-ġimgħa ta' Strasburgu, eh, nixtieq nkollna ċans li noqogħdu bil qiegħda u nfasslu xi affarijiet ġodda. Eh, ġifieri eh, aħna kull ma fadlilna l-ġimgħa d-dieħla ma nixtieq insaqsi xi mistoqsijiet illum ħalli ma noqgħodx infassal emendi għal xejn. Mela l-ewwel ħaġa rid insaqsi dan huwa l-punt ewlieni tiegħi Speċifikament. Fuq it-neħija ta' speċifikazzjonijiet tekniċi mill u li dan jidħol fil-artikli. Mistoqsija tiegħi hija waħda sempliċi hija hemm ħaġa tajba u intom għamiltu sforz, iżda b'dan il-mod edin intawlu il-lista u jina xtaqt inkun naf jekk fil-fat jekk għandek dik il-lista tant twila. Għalfej ħallejt barra il-persuni b'dizabilta? Għalfej ma nkludejtomx? fl-annes 8 il-Kummissjoni kienet proponiet u semmiet mod partikolari persuni b'disabilità u persuni oħra, iżda wkoll fuq speċifikazzjonijiet tekniċi u standards. Jina naħseb meta t-niskelmu fuq dan, ġifu fuq it-tikketti u l-standards, ħafna affarijiet jispiċċaw mitfwajn fl-imkien. Għalek jina naħseb li tkun idea tajba jekk naqblu li nitolbu dokument ta', ta informazzjoni briefing paper minn koordinaturi jek inħarsu lejn l-emendi, nara li għaw min għaw min għadu mħawat. L-standards internazjonali neħt neħew, imma għaw ma meħtieġa. Jekk inti kollok tender tal-ICT dan joħloq problemi għall awtoritajiet lokali. Din apposta kienet jew inkella e, forsi tistgħu tagħmlu dan id-dokument ta' briefing u tgħinna sabiex ikun nistgħu nifmu eżattament x'inhuma l-ispeċifikazzjonijiet, x'inhuma l-standards, x'inhuma l-tikketti, eċċetera. Kif ukoll x'inhuma l-standards iċ-ċertifikati. Jiena li dan kien misteru kbir fil-leġizlazzjoni. Ma nitkellmux dwar standards, imma hemm bżonn nużaw l-istess terminoloġija sabiex ikonna ċertezza. Jiena kuntenta li qed tfittex is-simplifikazzjoni. Iżda naħseb li aħna il-koll naqblu li dan il tejn ta' TPA f'Diċembru probabbilment mhux ħanilħu il-limitu minimu. Iżda kirna xinna neħu dan il-limitu minimu, għalfejn tuża il-terminu tal-Kummissjoni għal partijiet A u B. Fir-riżoluzzjoni tagħna aħna għedna li rridu nżommu servizzi taħt B għaliex dawn it-tip ta' servizzi, servizzi B, jagħmlu ħafna sens. Tista' tgħid li awtorità lokali tixtieq tagħti akkumpanjaw għandha bżonn ta' fin espert legali u din xi ħaġa li tista' tiswa 130,000 euro din tkun iżjed mill-limitu minimu. Jiġifieri jrid ikollok ix-xiri pubbliku qabel ma tiddeċiedi li tħarrek kumpanija, jiena naħseb li bla sens u jiena naħseb li għas servizzi legali, e, ċertu servizzi lokali, aħna għanna bżon l-eċċezzjoni tas servizzi B u jiena sorpriża li dawn ma ġewx inklużi. Issa punt ieħor il-limitu minimu għas servizzi soċjali. U dwar trattament speċjali, qed nitkellmu fuq l-utilitajiet. Id-direttiva ta' servizzi għanna ammont ta' 500.000 fil-waqt li possi oħra miljon. Ġifiri, din trid tkun xi ħaġa li tolqot l-Ewropa kollha, ġifieri rridu nkunu rridu niddiskutu dan il-punt u għalhekk jiena napprezza jekk tagħtini xi ideat dwar jekk għandi għalfejn nagħmel dan it-tip ta' emendi jew le. Il-punt fuq is-subkuntratti din hi ħaġa li semmit eh, mod ċar mill-kelma ta' qabli, issa nixtieq nitkellem dwar l-ispejjeż. Dan il-kumitat għal tajjeb L-mux miex kwistjoni tal-iżjed prezz baxx, iżda għal ċertu prodotti tispiċċa tiddeċidi għal bażi tal-prezz. Issa kien ħares lejn dan eh, mod attent jekk fimt sew. Issa bil-fors trid tiddeċiedi għabbażi eh, ta' liżjed offerta li ta' vantaġġ mingħajr ma tagħti każ il-prezzijiet. Għalhekk jina nixtieq li tispjegali dan il-punt għal ċertu prodotti ħajkollok tiddeċidi għabbażi tal-prezz. Ovvjament, eh, irridu niftemu li dawn irridu jkunu ftit prodotti, iżda aħna nixtiequ li żjed offerta ekonomika. Mela, strutturi eżistenti, kif ħajġu konsidrati daw? Irridu nerġgħu nikdbuha għandna l-struttura federali eżempju, fil-Ġermanja. U fl-artiklu 4 u 80 kif ġie emendat, din kif ġiet emendata din ġie emendat dan l-artiklu, ħajkonna ħafna konfużjoni. Aħna rridu li kwalunkwe emenda li nagħmlu twassal għal ċertezza legali u mhux aktar konfużjoni. Issa dwar l-emendi 86 u 87 Għawek din għandha x'taqsa ma l-użu tal-collective agreements. Jekk tridu tużaw dan it-terminu, trid t xi sew fl-artiklu 87 Jekk inti ma tagħtix din id-definizzjoni ħadd tispiċċa tiftaħ il-bib għal ħafna inċertezza legali għandna bżonn ta' definizzjoni ċara. Thank you very much indeed. Uh, Grazzi ħafna tal reviżjoni komprensiva pa'soltu. Ma kienx tismani, Signora Ruler kontet nirringrazzjak għal eh, l-opinjoni komprensiva kontet infakkar fil-ħidma tiegħek ta' qabel bħala rapporter li mexxitna l-qoddim lejn din il-proposta. Sur Poznik. Grazie ħafna, Sur President, kollegi. Meta aħna bdejna il-ħidma tagħna fuq ix-xiri pubbliku, aħna wkoll qbilna li dan għandu jkun aktar flessibbli, aktar faċli, aktar trasparenti u aċċessibbli għall SMEs kif ukoll għandu jkun aktar faċli għall awtoritajiet li jħorġu kontratti. Meta jiena ħares li l-proposta li għandna qudiemna, Jiena ftakart arrija ta' politiku mill-passat. Forsi nastaw nagħmlu kompetizzjoni hawnhekk min ħajaraf il-kotazzjoni. Aħna xtaqna inbidluh, xtaqna intejbuh, iżda riżultat kien dak tas soltu. Jina mux ħannati kritika biss, per eżempju, l-taqsima fuq xurri elettroniku toġobni. Iżda jina naħseb li l-Kummissjoni seta' timxiet il-qoddim forsi seta' tintroduċi proċess ta' appalti elettroniċi li huma aktar standards, li huma trasparenti, li ma jkollhomx influenzi nazzjonali. Jiena ma naħsibx li għandna nagħtu preferenza lil kriterji soċjali, ġviri fuq il-kriterji tal-prezz. Jiena naħseb li dinja xi utopja. Jiena dal-ħodu kont prezenti għal smieħ, tal-Kumitat ta' smieħ, u jina smajt rappresentanti ta' gruppi ta' interess differenti. U ma konfermaw il-ħsib tiegħi dwar l-utopja. Kien hemm sinjura minn Svezja fil-fatt li appoġġat dan ħsieb. Huma biss il-trade unions li joġobhom il-kriterji soċjali, l-idea li l-aħjar prezz jitpoġġa wara dawk li għandhom ċertu sensittività soċjali hija triq ħażina. Aħna għandna diffikultajiet tagħna bil-kompetittività tagħna fl-Ewropa. U jekk aħna ħan esportaw il-liġi tal ta' xogħol fl-Ewropa kif ukoll dawn l-ideat l-oħra ta' soċjalisti utopiċi nistgħu nispiċċaw xi traġedja Griega. U dan ħaj dak li tiġri fil-Greċja ħajkun qed jgħotta l-Ewropa kollha kemm hi. Palma qal is-Sur mena għandna ċans li il- proposta li għanna fidejna għadna nistaw nbidlu. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kontribuzzjoni li forsi naqra tal-waħx. Iżda dan waqqasam li iva, kulħadd irid jara jiżaminaħ. Mela Sur Djong l-aħħar kontributur. U għat li jitkellem nixtieq niverifika. Jiena għandi tmien persuni xtuq jitkellmu fuq l istatijaj tiegħi Eh, jekk għax xaħat irid jitkellem wara eh, għajduli. Mela ħana jtikum minn jitkellem. Is-Sinjura Hanslik, Mr. Devan, Mr. Stoiler, eh, Sra. Korazza Bild, Sr. Lasker, eccetera, u tiħor. jihur? Signor Kitikajner, kol naħseb kont sem qabel fil-fat, poġi l fil-lista. Għax ħatiħor? Mela wara s surġjon kun nafu kem fadal ħin għal kulħadd u jista' jkun li konna nżommu l-konftit il-ħin. Studio. Grazie ħafna, Sur President. Mela, di darba ħan bil lonandis Jina verament nixtieq nirringrazzja li sur Tarabella għal dan ir-rapport u mhux qed nagħmel dan. Min sens ta' obbligu, jiena naħseb li fil-fatt f'dan l-abbozz hemm numru ta' punti pożittivi. Issa, biex inkompli minn dak li qalu kellima ta' qabel dwar il-kriterji soċjali, Aħna iva nistgħu nagħmluha speċifika ħafna qed nitkellmu dwar il-punti speċifiċi u qabel jiena tkellimt dwar il-kuntratti tat-tindif. Fejn minħabba l-appalti, ġri mhux minħabba l-politika tal-kumpanija. Em, min ikollu 45 sekonda biex inatfu toilet u jina ma nixtiex nuża dak it-toilet allura għax wara 45 sekonda żgur li mhux nadif. Iġbi inti tista' tara e, il-kundizzjonijiet ta' xogħol hawnhekk huma marbuta mal-kundizzjonijiet. U jina nista' nimmaġina l-awtoritajiet lokali li jgħidu aħna ma nixtiequx li jkollna sempliċement li t-toilet ikunu notfa, iżda irridu li e, l-istaff ikollhom kundizzjonijiet ta' xogħol tajbin kif ukoll li eh, jaqlaw il-ħobża ta' kuljum. Aħna dan il-punt qed naraw fid-dossiers kollha li dejjem nispiċċaw eh, niltaqgħu ma' dawn il-kwistjonijiet soċjali li ma dawn ma jsemmewx. Iżda din hija parti minn ta' dak li qed nitkellmu fuq illum. Għalhekk jiena naħseb li din hija parti importanti ħafna ta' dan ir-rapport. U għalhekk jiena nixtieq li dan il-kumitat jiddefendih. Hemm xi punti oħra wkoll. Mill-grupp tiegħi jiena naħseb li nistaw nollu naqra l-limitu minimu aħna tkellimna dwar il-kumpanji ma jkunux attivi fuq livell Ewropew. U fil-fatt hemm ħafna kumpaniji li ma jaħdmux fuq livell Ewropew għaliex huma ma mhux ma jafux x'inhu ma rekwiżiti u mhux għaliex huma eh, m'hemmx biżejjed proċeduri ta' appalti fl-Ewropa. Fejn hemm servizzi fl-Ewropa kollha, iva jista' jkollok dan tip ta' xiri. Iżda hemm ħafna affarijiet li spiċċaw jaqgħu fi xquq u ma mhumiex tajbin għal appalti fl-Ewropa kollha kemm għalhekk dawk il-limiti minimi jistgħu jiżdiedu hemmhekk. Issa il-punt dwar l-entità ta' kontroll jiena kieku hawn qod naqra attent fuq entitajiet ġodda intqal li nistgħu nużaw l-eżistenti iżda eh, l-awtoritajiet lokali, l-imħalfin, etc. Dġajt jagħmlu dan it-tip ta' monitoraġġ ma nafx kan għandix bżonn awtorità għalija biex tagħmel il-monitoraġġ tal-proċess tal-appalti. Jiġifieri jitridu t-konvinċuni. Issa l-aħħar punt, jena naħseb li punt ewlini, xi ħaġa li tkun punt ewlieni ta' l-emenda riveduta hija li l-SMEs irridu kun hemm enfasi fuqhom u qed nara li fil-fatt is-sur Tarabella diġà ikkonsidra dan il-punt. U dan il-punt ħajbqa' importanti ħafna lina. Right. Well, thank you very much. Grazzi ħafna. Mela, jien għaddu għal eh, kontribuzzjonijiet minna ħadd membri Signora Vice Kebe, trid titlaq xi għoxrin minut oħra, għalhekk aħna nippruvaw nassiguraw li titkellem. Mela, issa għandi disa persuni xuq jitkellmu għandha nofsija Għalek nishtiq nistidinkom li ma titkellmux aktar minn żewġ minuti il-wieħed jekk tistaw. Imbagħad ikonna ċans li nisimgħu lill-Kummissjoni fil-fatt insejt nilqaħawek iżda Sur Tarabella qal li Sur Biden jinsab fil-Kunsil tal kompetitivita llum war nofsinhar diġà aħna kellna eh, xi segwitu fuq il-proposta tal-Kummissjoni kienet pożittiva ħafna. Għalhekk is-Sinjura Zanetti edaw xek mill-Kummissjoni tajpis, mela Mela ħanatikom żewġ minuti u nitkellmu hekk. E nibdew. Bis-Sinjura Pietikani għaxi Iva ġibdit l-attenzjoni ħafna għajnu. Umbat ħan alterna minn gruppi differenti, Signora Styler, Vice Gerber, Sinjura Hanslik, Sur Jovan, Kratovilt, Mela, jekk imaġna nista' nista' titkellem l-ewwel, le. La darba titkellem bissa żewġ minuti. Mela. Bħala l-Viċi President inti tista' titkellem l-ewwel għal żewġ minuti. U jiena ħammur niltaqa' mal-parlamentari, rappresentanti parlamentari Ġappuniżi u inti ħatkun għassa ta' żewġ minuti. Grazzi ħafna jiena ħan nitprofa nitkellem fil-qosor ħafna. Iżda nixtieq inqajjem xi ftit eh, kwistjonijiet li nittama li xorta waħda nkunu nistgħu nifukaw fuqhom biex nkunu kostruttivi. L-ewwel nett, l-istrateġija tax-xiri. Jiena naħseb li għandna inbidlu l-ordni sħiħa ta' kif isir dan ix-xiri pubbliku, ġifieri l-ewwel nett irid ikun hemm il-proċess politiku. Fejn għal dawk li huma l-kriterji kollha dan huwa dibattitu politiku inti xi trid minn dak il-prodott jew dak is-servizz li qed jiġi provdut Per eżempju, kien fuq li kella tfal tal-iskola. Fil-fatt għandu jkun ta' bil-forsi jkun hemm smieħ pubbliku jekk dawk is-servizzi huma qegħdin jikkonċeraw ħafna nies. Per eżempju, din tal-ikel fl-iskejjel jew ikela servizzi għall-anzjani għalek għandu jkun eh, ta' bil-fors li tisma eh, li dawk il-persuni ħajkunu għedin jużaw dawn is-servizzi. Għax palissa edha li l-ewel tmur għat-tender un bat wara jkunem il-proċess politiku jekk inti ma tkunx kontent b'dak li tkun ksibt. Issa dwar ix-xiri elettroniku, iva, u hekk nixtieq li neħdu passi eh, definiti ħafna. Forsi jkun hemm website waħda tal-Unjoni Ewropea fuq ix-xiri pubbliku jkollna programm wieħed li namlu traduzzjoni tiegħu fil-lingwi differenti dan jista' jgħin l-SMEs sabiex isibu l-appalti differenti, l-offerti differenti, jgħin il-dawk li qegħdin jagħmlu l-offerti. Iwaqqaf milli jkun hemm dawn iż-żbalji kollha pereżempju li jkun hemm offerti biss għabbażi tal-prezz. Issa, il-kriterji soċjali u ambientali forsi din xaġa tista' taħdem, iżda xorta waħda nabżon nikfukaw aktar fuqa. L-analiżi tal-ċiklu tal-ħajja għandha tkun eh, vinkolanti għal dawk li huma kwistjonijiet ambientali kif ukoll hemm bżonn li ikonna eh, kwota rizor effiċenti għal dik ir-riżorsi u li tfavur l-ambjent. Issa, kriterji soċjali, żewġ livelli, kważi simili għal dak li huma l-kriterji ambjentali, l-kriterji minimi għal kulħadd għandhom ikulu il-konformità ma l-Unjoni Ewropea u fuq l-livell dinji eh, ta' ċertu regolamenti, pereżempju tal-ILO jew ikella eh, li wieħed iwetta il-dmirijiet tiegħu tal-taxxa u affarijiet oħra li xaħna ma rridux nagħmlu ħsara lis suq tagħna stess jekk ikun hemm ċertu kumpanji li ma jikkonfermawx. It-tieni livell Mbagħad il pasta wara. Qed nara li ħajkollu nikonkludi imma. Qed fuq ir ta' konġunta u individwali nisaw nsibu eh, ċertu eżempji ta' fejn kumpani qegħdin jippreżentaw il-kuntratti tagħhom u l-inqas l-aħħar ma mhux l-inqas kif naġlu l-innovazzjoni metodi ġodda li l-in mill-kriterji tekniċi irritu ikun hemm possibilità għal eh, appalt eh, aħjar għabbażi ta' riżultat. Inti xi trid tikseb dan il-proċess? Per eżempju, jina irrit li dawn iż-żewġ żewġ eh, karti jkunu flimkien. Għax b'dan il-mod ikonna aktar innovazzjoni, grazzi. Je suis désolée, mais il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 u għalhekk kelli nitkellem qabel. L-ewwel net nixtieq niċċara xi dettalji. L-ewwel net l-kriterji ta' għażla ta' tenders. L-ewwel net ikun hemm ftejn li anki l kriterji soċjali u l-standards ambjentali jridu jkunu jistgħu jitqisu. Madanakollu u din hija differenza ewlenija jiena nixtieq li dan isir bażi volontarja u dan qed ngħidu anke fisem il-grupp tiegħi. Aħna qegħdin ngħidu sempliċement li il-Parlament diġà tkellem fuq dan fir-rapport Rule mod ċar għaliex dan l-obligi qed imorru wisq lilin u għalhekk eh, joħnoq il-simplifikazzjoni tal-proċedura biex ikun aktar flessibbli u sempliċi. Jiena naħseb li obbligu ta' dan it-tip imur kontra din it-tip ta' flessibilità li l nixtiequ, għalhekk aħna kontra. Issa, il-proposta fir rigward l-offerta l-iktar waħda vantaġġuża ekonomikament tidher waħda interessanti ħafna iżda il-kriterju li huwa memus mod ċar ma' dan huwa l kriterju tal-prezz. Għalhekk irridu nqisu l-affarijiet iżda xorta waħda nixtieq nisħaq li huwa punt interessanti li aħna ħanqisu. Punt ieħor l-użu tal-proċedura ta' konċiljazzjoni li tintuża biss każijiet eċċezzjonali. Din il-limitazzjoni ħafna drabi m'għadix il-każ. Ikun hemm ħafna eh, calls for tender li huma differenti minn din il-proċedura u għalhekk skont kriterji speċifiċi titwessa sabiex bekk tkun aktar flessibbli li nadottaw il-proċedura kollha. Meħtieġa għal dawn it-tenders u bekk nkunu nistgħu konna tenders għabbażi ta' domanda li tassew ikun hemm fuq is-suq. Fuq il-limiti massimi jiena nħoss li dawn huma baxxi wisq u jiena nixtieq li nżiduhom kemm jista' jkun. Fil-fatt il-limiti massimi li ġew proposti mill-Kummissjoni mhumiex qed jirriflettu aktar il-limiti massimi fejn call for tender ikollha rilevanza fuq is-suq waħdini u għalhekk hemm bżonn ninżiduhom b'mod sostanzjali. Xi ħaġa oħra fuq il-sottopalti jiena nifhem il-ħtiġijiet tal-rapporter iridu nqisu anke l-SMEs anke permezz ta' subappalt iżda rridu nagħmlu noqogħdu b'sebajnejn biex ma jkunx hemm wisq obbligi għal dawn l-istess tenders għall-SMEs għaliex inkella jekk nagħmlu wisq obbligi ħafna drabi jkun diffiċli nikkontrollaw l-affarijiet u bekk nagħmlu iktar ħsara mill-li ġid. Anke fir rigward il-governanza rridu nqogħdu attenti biex ikun hemm aktar trasparenza. Grazzi, President, issa l-Onorevoli Juvan. Grazzi, President. L-ewwel qabel kollox, meta nqisu il-fatt li dan it-test huwa kumpless ħafna, tista' taqbel jew ma taqbilx mar rapporter fuq punti differenti, Iżda mod oġġettiv jiena naf li dan irid jgħaddi minn taħt id-dejn il-Parlament u naħseb li xorta waħda ir-rapporter fassal rapport tassew interessanti. Peress li l-ħin qed jafa skont rija mhux se noqgħod nten ħafna mill-punti li semmew u ħanitkellem aktar fuq punti speċifiċi fuq spjegazzjonijiet li aħna rridu għal dawn il-punti ta' dettall. Mod ġenerali, aħna qed nimxu lejn proċedura aktar flessibbli u hekk nixtiequ r-rapporter qabel magħna. Dan ifisser aktar xogħol għall-awtoritajiet pubbliċi. Issa, jekk naslu saħansitra għal ġeneralizzazzjoni tal-proċeduri tal-tenders nistgħu naqduhom ma' negozjati differenti u nistgħu naqblu biex insibu punt taqbil. Iżda fil-prattika dan jista' jisarraf fil-proċeduri swonna kontra ikkuna sara flok taġit. Anke fuq il-proposti tal-Kommissjoni f'dan ir-rigward, dan edha dawn il-proposti qegħdin ixekklu xi ħaġa importanti li kien hemm fil-proposta inizjali għall-SMEs. Jiġifieri, ir-regoli li ġew infasla mill-rapporter fuq il-suddisfazzjoni suddivizjoni ħafna gruppi differenti ta' tenders differenti toħloq diffikultajiet għax qabel setaw jużaw dawn is-subappalti kif jixtiequ huma l-SMEs, mentri issa ma jistgħux aktar. Barra minn hekk, il-limiti massimi, pereżempju l-emenda 127 u 128 jistabilixxu dispożizzjonijiet fejn ikun hemm id eh, diskrezzjonalità tal-SMEs. Jiena naqbel ma dawn l-afferti baxxi iżda ħafna drabi b'dawn il-limiti massimi li huma ħafna drabi baxxi wisq ma tantx ikun hemm lok ta' manuvra fejn jimirħu dawn l-SMEs. Ħafna drabi dawn huma elementi li flok ikunu ta' ġid ikunu ta' ħsara l-awtoritajiet pubbliċi fejn jidaħlu termini li jimponu fuq l-SMEs ħafna obbligi żejda. Ta' sikwit ikun hemm verb eh, ikun hemm xell flok mej u għalhekk dan joħloq piżejjed fuq l-SMEs. Kentejn oħra ta' malajr u mbagħad nagħlaq hawn, Sinjura President. Ma nistax nifhem distinzjoni bejn eh, tenders varji u oħrajn li dawn nitħallihom barra mit-test Ma taħsibx li jista' jkun ta' benefiċċju għall smes partikolari għal reġim ġenerali li kun jistgħu jgawdu minn dan il-punt ta' ħari minnaħa jina jiena naqbel miegħek fuq il-fatt li jeħtieġ nillimitaw l-obbligu tal-xerrej pubbliku li ma jkunx jista' jirrifjuta elettronikament il-preżentazzjoni ta' kandidaturi Iżda anke l-operaturi żgħar jew inkella l-impriżi żgħar ta' daqs medji li ma jkollhomx ir-riżorsi li jkollhom aċċess elettroniku jistgħu ħafna drabi jistgħu ħafna drabi jkunu esklużi minn dan l-obbligu jew le. Ħadd mod jirrispettja l talba li għamilt li żommu ma' żewġ minuti naf li s-suġġett huwa suġġett jaħraq u komplikat iżda nitlobkom iżommu l-ħin. L-Onorevoli Kofferati. L-Onorevoli Kofferati l'onorevole Limes. Grazie. Grazie. Grazzi. prova Ħaniprova nirrispetta l-ħin. Fir-rigward dak li huma żewġ punti ċentrali ta' din l-espożizzjoni qed naħdmu fuqha ġifieri il-limiti massimi li jridu stabiliti li ħafna drabi ikunu għaskapitu tal-ekonomija Ewropea Naqbel mal-punti li għajmu l-kollegi anke fuq il-sottokuntratti. Il-leġizlazzjoni ta' pajjiżi hija waħda restrittiva f'ħafna f'dan il-qasam u restrizzjonijiet ma kinux ta' ehm, ma kinux qegħdin joħonqu lil ħadd u ma xeklu lil ħadd. Iżda anzi saħħu il-nuqqas ta' preżenza tal-kriminalità organizzata għaliex in-nuqqas ta' katina tal-proċeduri ħafna drabi oġġettivament tiffavorixxi l-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata fit-tenders. U għalhekk noqogħdu attenti skont il-forum differenti ta' kriminalità organizzata meta nagħmlu dawn il-leġiżlazzjonijiet. Issa, nixtieq nitħaq fuq żewġ aspetti. L-ewwel l-SMEs. Jiena ma naqbilx ma' teorija li biex nejnu l-SMEs irridu namlu frammentazzjoni ta' tenders. Dawn huma diffiċli li tagħmel frammentazzjoni tagħhom u dan jista' jkun att arbitrarju ta' mingħajr ebda ehm, trasparenza u jkun ta' pis ekonomiku fuq l-imprizi. Anzi, suppost namlu l-kontra, natu inċentivi, natu xprun eh, lill smes biex bekk jieħdu sem fit-tenders u bekk natu lill smes iż-żar isiru kbar u jaħdmu b'mod armonjus ma', ma entitajiet oħrajn li jkunu jistgħu bekk jimxu l-qoddim anke jekk huma ta' daqs differenti. It-tieni aspett li nixtieq nqajjem huwa marbut mal-punti oġġettivi li hemm preżenti fil-ċertu setturi. entitajiet pubbliċi li qed isiru privatizzati, Procedura l-dan hija twila, issa jiena rridna insemmi li dawn l-entitajiet li qed jidħlu f'privatizzazzjoni għandhom bżonn element speċifiku biex qed ikkonvinċini l-idea li nneħħu s-settur kollu kemmu u nagħtu proċeduri li qed niddefinixxu għaliex il-proċeduri huma differenti minn pajjiż għal ieħor. Irid ikun hemm il-prinċipju tan non sanzjonijiet, ġifieri li jkun hemm uniformità tal-kundizzjonijiet, iżda dawn il-kundizzjonijiet iridu jiġu immirati u jiġu meqjusa prattikabbli biss fażi ta' transizzjoni meta imbagħad ngħaddu minn kundizzjoni għall oħra Dan huwa importanti kemm biex nivetaw proċeduri ta' kompetizzjoni anke fih dan l-istess pajjiż u meta qed nitkellmu dwar monopoli imbagħad nivetaw proċeduri li waslu l-dinamika bejn pajjiż ikun kontra pajjiż ieħor, Tikkompeti mal-ieħor. Allora, la parola ta' Madame Hanslik. Grazzi. Essa l-Onorevoli Hanslik ma nsejtekx. Nadilek il-mikrofonu. Grazzi, President. Grazzi tal-li ma nsejtnix. Waddejt il mikrofonu Ma nafx jekk nistax nżomma 3 minuti li għandi. L-ewwel net nixtieq nifraħ l sur Tarabella għax-xogħol siwi li jagħmel. Naf li suppost kelli żewġ minuti, iżda kont qed nagħti ħarsa lejn l-arloġġ u bażikament kulħadd kellem għal 3 minuti. Ma insomma, Ndur għal kwistjoni tal-xiri pubbliku u nsemmi żewġ aspetti importanti ħafna. L-ewwel il-kontratti riservati. Dawn rridu jisu eh, e, koll n-nis li jkunu situazzjoni zvantagġata, għalhekk meta mqabbel ma bħalissa dan ġi aktar liberalizzat. Għalhekk rridu niċċaraw li fil-rigward l-imprizi soċjali rridu niżguraw li ma nimxux kontra trattat, speċjalment fil-kompetizzjoni ħielsa. Lan u lini ta' riforma hija li l-ewwel nett nisimplifikaw il-proċeduri u nagħmluhom aktar flessibbli. Naħseb li l-anijiet tal-politiki l-oħrajn iridu jimxu ma' dawn l-anijiet. Jiena naqbel li huwa importanti li nappoġġaw lil dawk li huma f'pożizzjoni żvantaġġata. Iżda min-naħa l-oħra ma nistgħux inħaltu dawn iż-żewġ kwistjonijiet mal-kompetizzjoni ħilsa. It-tieni kwistjoni negozjati mingħajr notifika minn qabel. Nitkellem dwar l-artikolu 30. Żewġ kwistjonijiet huma importanti l-ewwel nett pereżempju eh, l-opt-out għal dawk ix-xiri pubbliku li ikunu sekondari flok primari. Ejja nassumu li jkun is-sitwazzjoni fejn ikollok kuntratt u jrid jiġi Eh, jaqa taħt il-proċedura sekondarja lex mistax imbassu l-affarijiet minn qabel f'xi punt jew ieħor. Imbagħad xi ħaġa oħra meta mqabbel ma dak li għandna bħalissa fir-regolamenti hemm raġunijiet fejn ċertu kuntratti jistgħu jingħataw għal dawk raġunijiet imsejħa artistiċi. Ġifiri titkellem dwar xiri ta' opri tal-arti. U dawn huma raġunijiet oħrajn li, apparti din ir-raġuni jista' jkun hemm raġunijiet oħrajn li jitqisu. U għalhekk jiena nemmen li l-awtoritajiet kontratwali jistgħu għandhom ikunu aktar flessibbli flotja ta' kuntratti ta' natura artistika marbuta mal-opri tal-arti. Issa fuq il-fenomenu tal-cascading, l-artiklu 34, klawzola 3, ma tkunx tiswina kontra u ma tfissirx li konna situazzjoni fejn l-SMEs ikunu esklużi. L-aħħar mistoqsija, id-direttiva settorjali ma tanċinna nsemmuha iżda hija xorta waħda importanti, f'ċertu setturi hija speċifika ħafna, pereżempju fis-servizzi tal-posta. Għamilna liberalizzazzjoni sħiħa ta' servizzi tal-posta u għalhekk ikun neċessarju li nkopru dan is-settur speċifiku ukoll li huwa jeżisti anke b'bażi tal-kompetizzjoni ħilsa grazzi tal-paċenzja, President. Merci, Madame Steyler. Grazzi. Signora Steyler. Steyler. Steyler, tajt il-kellima. Eh, skużani, jina ma, ma tantx eh, xtaqt nħuħin, iżda rrit nsemmi l-kwistjoni. X'qed jiġri fil-Kunsill eżattament? <laughs> Bon, <laughs> merci, <laughs> madam. President, grazzi ħafna. Issa Signora Corazza Bilt. Klim l mill-mikrofon. Donc, uh, trois intervenants. Thank you. First, I would like to thank you. Fadlinna tlet kellima. Grazie, President. Grazie tal-għajt il-vizitaturi tijem mill-Svezja. U nixtieq ngħid lil Marta li importanti niffikaw fuq regoli sempliċi u ċari u flessibbli iżda fit-test naraw li qed inżidu kriterji u qed inkunu vagi u għalhekk irridu nkunu aktar konsistenti fix-xogħol tagħna. Punti ieħor naqbel mal onorevoli Rule fuq il ftejn kollettiv. X'għandhom x'jaqsmu ma' dan wara kollox? Tista' tiċċarani dan il-punt fuq il-produzzjoni sostenibli soċjali għandna regoli apposta u għawna għet nitkellmu fuq ix-xiri pubbliku. Irridu npoġġu ruħna fis-sitwazzjoni ta' dawn l-awtoritajiet ta' ħafna nies li ikollhom dan it-test qudiemhom u jkollhom jużaw flejjes ta' minħalla 16 ta' ċittadini biex jixtru l prodotti u s-servizzi. U għalhekk hemm bżonn ta' ċarezza bħalma qal l-Onorevoli Kreuzmann ħafna drabi hija l-mod biex nwaslu għal flessibilità. Fuq is-sistema ta' kontroll fuq is-sottokuntratti din hija wkoll burokrazija addizzjonali li ma naħsibx li għandha lok hawnhekk f'dan it-test. ħassib Pawlini tiegħi f'din il-leġiżlazzjoni għandu x'jaqsam mal-ikel. L-ikel għat-tfal, morda, anzjani, palma tissemmu il-konsumaturi passivi kif huma msejħin, iżda xorta waħda għandhom l-istess drittijiet tal-kwalità u għall ikel bnin bħal kwalinkwa persuna oħra u għalhekk nemnu li jridu nifokaw fuq il-valur miżjud għall-flus tagħna, valur għall-flusna u mhux li naqidu xi ħaġa oħra. Fuq il-kollega Koferati li naqsmu l-xiri pubbliku fikel differenti naħseb li huwa mod kif nifaċilitaw l-aċċess għall smes fis-suq u ntuhom il-possibilità biex ikun jistgħu jagħtu tweġiba għad-demonda li għandna tal- konsumaturi Ewropej li jistru prodotti friski, staġjonali, eh, bnin u mamula favur l-ambjent u li ma jkunx hemm ħafna impatt fuq l-ambjent minħabba trasport, etc. Imbagħad fuq l-artiklu fuq l-emenda 24, skużani, u nistaqsik Mark x'għandek xed xed tajt xi titfisser bir-rikward tal-post tal-produzzjoni bħala kriterju. Nispera li din hija leġiżlazzjoni tas-suq intern fejn trattament indaqs u non-diskriminazzjoni u suq li jaħdem tajjeb ħatkun ta' punt ta' tħassib meta nadottaw dan il-punt. U kif hija formulata din l-emenda tista' tkun problema kbira. Grazie ħafna, Signora President. Allora, la parola è a Madame Weiler. L'onorevole Weiler. Grazzi, President. Ħansemmi tliet punti biss. L-ewwel punt. Fid-diskussjoni tal-lum għaraft notajt li kulħadd ikun ikun il punti vista politiku tiegħu iħoss u naċċettaw li hemm għanijiet politiċi marbuta ma dan id-dokument. Seba snin ilu ma kienx hekk u għalhekk naħseb li mixin il-qoddim. Issa, Onorevoli Korazza Bilt, naħseb li rridu nżommu ma' xinija r-realtà u ma' nistawx nitkellmu dwar il-fat li l-SMEs ma' jistawx ma' jafux ser jamlu il-xiri pubbliku fuq il-livell Ewropew qed jaraw li sem ta' imprizi li ma tantx ikunu żgħar huma kbar, jafu x'jagħmlu, jafu kif jagħmlu Eh, negozjar kollettiv, per eżempju, ecc. U dan għandu ma mal istati membri kollha u hija xi pjuttost differenti meta mqabbel ma' kriterju fakultattiv. Imbagħad hemm eh, il-viżjoni kważi apokalittika li inti tajt li ma naqbilx magħha. Naf li ovvjament inti tagħmelek biex eh, toħloq għasħi, iżda hemm proċeduri sħaħ li jiġu sfruttati kemm fi Franza, l-Ġermanja u Renju Unit u għalhekk aħna rridu nimxu l-qoddim anke b'din il-leġiżlazzjoni. Għalhekk nitlob li ma noqogħdux naqgħu f'ħafna ħmerijiet u ħafna punti li jagħmlu ħafna imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tasar tasar ma jaslu għal imkien. Meta naraw ħaddim li jkun fuq il-post u dejjem ikun bati taħt pressjoni u kollu ħafna stress minħabba xogħol dejjem addizzjonali, hemmhekk forsi nistgħu nagħmlu regolamentazzjoni fuq livell lokali, fuq livell ta' awtoritajiet lokali, tal-kunsilli lokali, eċetera, u mhux fuq il-livell Ewropew. Jiena naqbel miegħek xorta waħda ma nistgħux nagħmlu konfużjoni sħiħa ta' x'inhuma l-anijiet tagħna. Hawnhekk irridu waslu leġiżlazzjoni għal kondizzjonijiet tajbin ta' xogħol. Hemm bżonn nintervjenu huwa possibbli nintervjenu biex intejbu l-kondizzjonijiet ta' xogħol. Issa fuq stampa ġenerali għalhekk irridu nħarsu aktar fuq perspettiva usa fuq din il-kwistjoni. Nafu li dan is-suġġett huwa wieħed komplikat, għadu qed ikun wieħed kumpless ħafna u hemm bżonn li nidħlu aktar fid-dettall fuq. Kelli l-verżjoni bil-Ġermaniż biss ftit jiem ilu għalhekk ma stantx nidħol wisq fid-dettall u narraf ruħi fuq dan il-rapport. Anki l-President tal-Kumitat Parlamentari għandu jirrifletti biex jara jek nistawx timposponu il-lotja ta' emendi, il-tresiq ta' emendi, bċi ġematej per eżempju. Grazie. Għana għadan konsiderazzjoni din it-talba tijak. Issa sinjura Gepard. Grazzi. Jiena ħankellem l relatur dwar dan l-aħħar punt. Jista' jkun li nżomm li forsi tajp li nikkonsidraw din it-talba. Imma tanċ għandi ħin sabiex nqajjem il-punt tiegħi. L-ewwel nixtieq nibda bil insemmi il-kriterji ta' selezzjoni. Fil-fatt nixtieq nirringrazzja l-Sur Tarabella tax-xogħol tant eh, tajjeb tiegħu. Nixtieq nfakkarkom illi il-kriterji soċjali diġaġew ġew inkorporati fil-leġislazzjoni eżistenti din mhijiex punt tluq differenti. Dak li tgħid il-Kummissjoni hawnhekk il tixtieq tlaħħam it-test tlaħħam tagħti iktar dettalji. Iżda billi tlaħħam il-dettalji biex ngħidu hekk ħolqu ċerta restrizzjonijiet u dan jista' joħloq xi problemi jim naħsibx illi għana nejdu illi dini hija kustjoni ġdida, iżda irridu nifukaw sabiex indawru dak li għanna f'soluzzjoni sensibli u razzjonali. Dejjem irridu nażlu l-iktar tender, l-iktar appalt eh, li kun tajjeb, li kun ta' vantaċċa għalina. Ma rridux nażlu l-offerta li sempliċiment tkun l-irħas waħda, iżda rridu niffukaw ukoll lejn dik dak l-appalt li iktar ikollu vantaġġi ekonomiċi. Dak il-kriterju issa tneħħa l appalt li kun iktar li kun vantaġġuż ekonomikament jiju konsiderazzjoni l-kwalità tal-kontratti, aspetti soċjali u anka s-sostenibilità ta' kwalunkwe kuntratt natu daqataj l-Ġermania, per eżempju. Jisek jizistu differenzi f'pajjiżi differenti. Iżda, fil-Ġermanja, eh, meta t-kelmu dwar kontratti kbar, ħadd ma jżomm mal-ammont propost dejjem ikun ikunem hemm bieħed ieħor ikun hemm żieda fl-infieta madwar 40%. Allura mela l-ispejjeż ispiża m'għandix tkun il-kriterju ewlieni, irridu nifukaw fuq il-kwalità flok Iva, nitkellem fil-qosor tgħid il-kelliema. Is-sotto kontratti. Il-kriterji tal-għażla għandhom jattplikaw ukoll għal sottokontratturi. Jista' jkollu jkollok kumpanija kbira li tieħu x-xogħol kollu l-kuntratti iżda il tagħti l-xogħol sottokontratturi u mbagħad dawn is-sottokontratturi ma jfsegux ir-rekwiżiti. Jekk dan ikun il-każ mela l-kriterji mhux ħajkollhom impatt għalhekk irridu nassiguraw li sottokontratturi fil-fatt ikunu marbuta bl-istess rekwiżiti bħal kontrattur ewlieni. Għalija dak huwa punt importanti ħafna, grazzi. Issa nagħtu l-kelma l-Kummissjoni. biex tirrispondi. Grazzi ħafna, Signor President. Il-dibattitu kien interessanti immens. U għana smajna, rajna u kol, b'rapport, b'interess, il-rapport ta' Sur Tarabella. Jħan nitkellem fil-qosor. U għan foka bis fuq erba punti. L-ewel net. Kif edina unek fil-Komitat Imko, nixtieq ngħid mill-punt ta' vista tal-Kommissjoni li trid toqgħod attent ħafna l dak li se jkun ta' dannu għal eh, għal suq intern, per eżempju, il-fejn ikun hemm il-produzzjoni hija kwistjoni importanti ħafna u li se tħassibna lilna kont kuntenta nisma ukoll dwar li ntejbu jew nollu il-limitu, pero għadu attenti illi ma jkunx hemm eh, frammantazzjoni tas-suq intern. Is-suq il-Kummissjoni trid li neħilsu mid-distinzjonijiet, jekk verament rridu nkunu seri dwar is-suq intern rridu narfu illi servizzi li jaqgħu taħt il-kategorija B ċkultant jaqgħu jew għandhom interess u li ħafna iktar minn servizzi li jaqgħu taħt kategorija A Għalhekk huwa fl-interess tagħna u hija punt importanti ħafna lina li nwessaw il-untejbu l-kompetizzjoni transkonfinali. It-tieni punt, x-punt ġes semma, illi noqogħdu attenti li ma kunux vagi fil-konċetti tagħna. Irridu kemm nkunu kemm jista' jkunu sempliċi, jekk ikunu vagi eh, ma jkollniex ċertazza legali. Fil-fatt wieħed mill-għanijiet ew l-għanin tagħna meta kont nagħmlu dan l-abbozzar kien insolvu l-problemi legali u l-insibu soluzzjoni għal l-inċertezza biex bekk ikollna regoli li tista' jista' jaħdmu fil-prattika u li nkun nistgħu ninfurzawhom li kollok li ma tkunx tsem eh, ċar kemm jista' jkun iwassal għal diffikultajiet biex timplementa regoli mal-kontratturi tillet punt, nuqodu attenti ma nsidux il-pis amministrativ kemm għall-autoritajiet li għatu l-kontratti u l-kontratturi nfusom. Raba punt, dwar reċiproċità. E nuqodu attenti biex ma nħaltux kunċetti differenti. Hemm proposta tal-Kommissjoni dwar regolament fuq din il-kwistjoni. Ma nasibx illi dan huwa l-aħjar punt biex nitkellmu dwar dan l-suġġett meta kont niddiskutu x-xiri pubbliku. Da sekkul mandi m'għandi iżda jiena disponibbli sabiex kolum kollhom mistoqsija li jista' jkollkom grazzi. Merci. Grazzi. Nirġu nagħtu l-kelma l relatur issa u kien eh, bieżel jihun noti u les żgur biex iweġġeb il-mistoqsijiet. Bernardetti, jgħid ir-relatur. Jista' jkun nispiċċa nifrustra xi kollegi għax għandi seba' paġni ta' noti. Iżda ħad nipprova nindirizza dawk il-mistoqsijiet illi ġew mistoqsija l-iktar frekwentament. Issa rigward il-kustjoni kollha tal taċċaqlie tal-relokazzjoni. Din il-kwistjoni importanti u meta tagħtu konsiderazzjoni l-aspetti ambjentali naraw li jitqajmu ħafna kwistjonijiet anka fil-Kumitat Envi pereżempju dwar l-impronta tal-karbonju. Għalaf tispiċa situazzjoni fejn trid ikollok ċerta prioritajiet. Jiena kemm il-darba rajt situazzjonijiet fejn ikun hemm problemi jekk il-ġebel jinġib minn pajjiżi oħrajn Umbat induna li mux daqsek ta' kwalità tajba wara sentejn, per esempio, jkollok twaqqa il-bini u terġa' tibda mill-bidunet, ġifiri din irdu nżommu f'moħħna. Senior Royler tkellmet dwar il-distinzjoni bejn A u B, jinkella rapport dwar dan. Jiena lest nisma l-idejat. Mod partikolari meta nitkellmu dwar servizzi intellettwali, esempio servizzi legali. Tkellimna dwar l-artisti wkoll. Reċiproċità, eccetera. L-Ewropa m'għandix tkun daqshekk eh, innoċenti li tiftaħ il-bibien kompletament se twassal xi problemi, mhux qed titkellem biss dwar iċ-Ċina, imma titkellem dwar l-Istati Uniti wkoll. Irridu nħarsu li di situazzjoni tal-reċiproċità. Hija ħasra li ma kollix involuti iktar fil kwistjoni, sur diguxta sur banjer jaħdmu fuq il-kwistjoni u fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn regoli fuq din il-kwistjoni għaliex eh, mux dejjem ikun hemm ir-regoli fis-seħ u ma tistax taqbad u tafda, xin nis mux dejjem eh, jimxu ma dak li jgħidu. Għanna bżon ċertezza legali sabiex għanna bżon b'mod ċar, mikonna eh, ċerta regoli kun jitlu fisseħ b'mod ċar. Nihan nitkellem, għan indirizza l-kommenti kolla kif ġew mistoqsija li li skużani jekk ma nirrispondi l kulħadd ma jekk tridu nkun nista' nitkellem dwar inweġibkom iktar l-qudiem jew fuq livell bilaterali mannix inħawdu rridu li kolla semplifikazzjoni, iżda ma rridux li nħaltu semplifikazzjoni ma' sempliċità. Mardux jina naħseb li wasal iż-żmien sabiex nassiguraw li kun applikazzjoni iktar ġenerali sabiex dejjem nażlu liktar iktar tender l-iktar appalti kollu vantaġġi ekonomiċi u mhux sabriċment kull irħas. Ovvjament f'każ bħal dan il-prezz dejjem iżda xorta ħajkollu ħajjamel sens, il-prezz dejjem ħaj ħall impatt fuq deċiżjoni. Inti ħares lejn l-impatt l-impatt eh, ambjentali, l-impatt soċjali, iżda jekk fl-aħħar mill-aħħar eh, il- il-proposta li jkun hemm tkun wis orient iżgur dejjem ħatażel dik li tkun ftit iktar irħisa. Inant għajt ma ma Vanderkamp nix insemmi servizzi soċjali. Jina naħseb li huwa importantissimu li nħarsu lejn kif eh, xogħol isseħmet u kif is-servizzi jiġu provduti għandna direttivi Ewropej, għandna stati membri li qed taw leġislazzjoni fuq il-sigurtà fuq ix-xogħol. Dawn mhumiex sempliċement kliem fieraħ, irid huma verament liġijiet li rridu nimxu nsegwuhom jekk ħad titkellem, jekk verament tiftaħ is-swieq u titkellem eh, dwar il-kompetizzjoni dejjem titiżżomm f'moħħok ir-regoli li governaw kif għandu jseħħ ix-xogħol u kif is servizz għandhom jiġu provduti. Naf illi qed naqbes minn suġġett għalli uħor, iżda nix insemmi li l-ICJ tagħmel progress f'dan il-qasam fil-11 ta' Mejju, jew fl-10 ta' Mejju, eh, inqatat sentenza għandha x'qasam l olanda Kienet sentenza kontra l-Kummissjoni u kienet dwar il-kwistjoni tal-kummerċ ġust fir-rigward tax-xiri pubbliku. Ninaħseb illi sentenzi daqrati jimxu fid-direzzjoni tajba. il-mekanizmu tax pubbliku huwa mekkanizmu interessanti, irridu li aħna nagħt li l-SMIs tu għamlok sabiex kun jistgħu jitlu fis-swieq iżda. Sotto kontratti huwa mod kif eh, tista' tinvolvi l sms Pero jissa huwa għamezzu kol kif jitlu l-mafja pereżempju, involvi vuti l-mafja l irridu nagħmlu. Kunu ċerti illi il proċessu kun kemm jista' jkun trasparenti, jekk inti tifirma kontratt ma, ma, ma kumpanija li mbagħad tagħmel outsourcing ma' kumpaniji oħrajn, inti tkun ċert illi kollox jitħu nota tiżomm rekord ta' kollox għax jista' jkun li ftit snin wara tispiċċa Rumeni, per eżempju, legali f'pajis mod illegali, natfu il-stazzjoni eh, tal-ferroviju, u dawn ma jkunux qed jagħmlu biżejjed flus biex ikun jistgħu jgħixu f'dak il-pajjiż. Għandu qed ma spiċċa f'sitwazzjoni bħal din. Hemm situazzjoni simili bil-ħadima Pollakki fi Franza, ħadima Pollakki li li kellhom problem li fil-fatt sofrew dannu meta kienu jaħdmu fuq impjanta nukleari fi Franza u mbagħad dawn sempliċement intbagħtu d-dar mingħajr l-ebda sigurtà. Ġifieri, għandna bżonn innatfu nagħmlu inqalbu regoli li għanna kompletament sabiex nkunu ċerti li nkunu saw nilqu il-sodisfazzjon tal-pubbliku. Surru tgħid miak il-bira huwa veru li Sur Greatsman huwa vera dak l-enfasizza sur Greatsman, ġifiri illi għanna bżon inkunu tangibli, għanna bżon inkunu ktar speċifiċi. U għalek illi smajt l-madwar 75 partit interessati li rridu jiltaqaw miħaj, dijem t-tallem daw tip talaqat. rridu naraw xem eh, applikabli attualment u tkun taf eh, l-ftejim kollettiv, x-ftejim jt-jezistu, kum vinkolanti. kolanti rridu naqsu l-burokrazija, ħana l-koll naqblu ma dan, għazza għanda bżon ċerta għanqas livell minimu ta' leġislazzjoni, titkit ċerta ruħek ta' leġislazzjoni din il leġislazzjoni tiġi segwita. Rrid kollok kriterji minimi. Il-Kummissjoni tkellmet dwar li eh, naqsu livell ta' korruzzjoni. Jiena xi wessa dan il-punt billi nsemmi it-tassazzjoni u li dejjem jitħallsu il-somom ta' sigurta soċjali kif ukoll eh, titħallas it-taxxa wkoll. Ovvjament m'għandix naħdmu mort li dejjem nissuspettaw f'ħadd ieħor, però rridu illi eh, nimxu għabbażi ta' fatti, fatti li jkollna fidejna. Tkellim dwar l-iktar prezz baxx, diġa tkellim dwar tal kriterju u naħseb li huwa importanti smil-ners u dejjem lejn dak li jkun dak l-appart li kull iktar ta' vantaġġ ekonomiku f'dak il-mument partikolari. Jiena ħadd il-punti kol aktar li lil mill-Kommissjoni iżda hemm punti li kien diġà semmija fil-proposta tal kummissjoni l-idea tagħna ħsib tagħna kien illi nassuguraw il-tkabbir u r-rikupru ekonomiku. Ħana qed nitkellmu dwar settur illi jammonta għal 19 sa 20 fil-mija tal-prodott gross domestiku tal-Ewropa l irdu niftħu beraħ il-bi pal SMEs, naħseb li diġà dal-punt diġa fil fat semejnieh. Hemm il-kwistjoni kollha ta' l-istati membri li tkun dawk li ġustifikaw il-parteċipazzjoni tal-SMEs, issa s semmit is ruler, eh, semmit lista ta' speċifiċitajiet, din dawn inkludejtom sabiex ikun ċert illi jiġu meħudan konsiderazzjoni mhux ikunu injorati fl-assess fl-annes issa il distinzjoni bejn A u B. Inti semmejt is-servizzi ta' salvataġġ biex ngħidu hekk. Aħna ma rridux li nagħtu nagħmlu aktar pis fuq servizzi li jista' jkunu għandi simplifikati. Nistgħu nitkellmu żgħat dwar dan il-punt issa. Issa sotto kontratti din ġra tkellim dwar dan il-punt. Ċertajx tifmu li jien qed nipprova nadda fis sitwazzjoni Jekk lejn Franza u l-Italja tara li l-affarijiet huma ħafna iktar ċari lum il-ġurnata għalkemm qatt hemm xi problemi. Tajt eżempji ċari iktar ftit ilu. Issa kif semmejt il il-sorta kulturati verament jistaw iħawdu situazzjoni u għalek għana bżon in nitċaraw kollox jismajt mnant il-konsil dwar artiklu 84 dwar l-autoritajiet nazzjonali. Jekk m'hemmx autoritajiet dawn irridu nsejsuhom. Jekk m'hemmx jekk m'hemmx armonizzazzjoni, irid ikun hemm ix hemm il-korruzzjoni fix xiru pubbliku. Irridu li jkun hemm lok sabiex dawn in-nies jiġu eh, jkunu nistgħu nikkastigawhom. Inaħarsu lejn il-Ġermanja. Issa kollok awtoritajiet federali diġà jeżistu awtoritajiet tal m'għandek xejn fejn toħloq awtorità federali fil- eh, fil-Berlin. M'għandek xejn fejn kollok entità nazzjonali sabiex indirizza dan kollu se kollok awtorità reġjonali jekk iku niprofaw ninforzaw dan kollu fil-Belġju eh, zgur li ħajkonna problema għandu mux 10 sin għara kem domna biex formajna gvern fil-Belġju. Ġejt mistoqsi mistoqsija u koll dwar ħaddiema, per eżempju, il-Polakki Romeni li jista' jkunu eh, sfruttati fil- fl-Europa tal-Punet tal-punent. Tista' inti taċċetta situazzjoni fejn nies minn pajjiżek jiġu trattati isom animali hawnhekk? Le, huma jrid ikollhom għandhom dritt għal paga diċenti. Forsi l-paga li jirċivu hawn hija aħjar mill ftit euro li euro li jirċievu f'pajjiżi f'pajjiżhom f'darhom, iżda ovvjament ma jistgħux aċċettaw sistem jew nittolleraw situazzjoni bħal din, situazzjoni ta' sfruttar, inti semmejt għan inti semmejt illi għanna bżon ġiet iva għanna bżon liġijiet eh, fuq ix-xogħol għaliex inkun qed nittrattaw in-nies ishom annimali u jiena kontra bisħied din is-sitwazzjoni. Inti ġej minn partit konservativ, jien ġej minn partit progressiv. Sur Diong, grazzi tal kummenti positivi tiegħek, nitkellem dwar l-SMS naħseb li ġassa indirizzajt din il-ħaġa. Għatfadal dalli ħin jekk le nista' għafawn. hawn. Għatfa ħin mela xiri fuq l-internet. Forsi ma Eh, semmejtux dan il-punt bizzejt nixi li dan il-punt ikun obbligatorju, iżda għanna bżon il-ħin sabiex namlu dan kollu, għanna bżon li jkun hemm taħriġ għal SMS għal awtoritajiet lokali fi membri differenti, nina naħseb li dan kollu jista' jwassal għal ħafna eh, frankar ta' spejjeż għal partit kollha interessati. Jiena ġasmajt esperienzi esperjenzi fil-Portugal, Franza u Ġermanja, Issa li semmi punti tiħassibni durant naċċertaw il-pjattaformi kollha jkunu identiċi. il kolka kemm huma jridu jkunu kompatibbli sabiex bekk l-informazzjoni tkun tista' tingħata u tinfirex bitar mod wiesa ma tilħaq il-kumpaniji kollha. jekk inti ħad tirċif informazzjoni dwar kuntratt potenzjali, issa jekk l-informazzjoni, jekk din l-informazzjoni tasal eh, fl-inbox ta' xi ħadd minflok ikollu dan il-kuntratt flok il kontrat ikollu qed jara eh, il-gazzetta tal-gvern, mela dan ikun aħjar. Kull ma jkollok bżonn ehm, login elettroniku, u l-internet. Issa nimxu life cycle. Aħna naħseb li għandna bżonn introduċu dan fil-speċifiċitajiet tekniċi. Nistgħu nagħmlu dan obbligatorju għad diskrezzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi ovvjament iżda meta nitkellmu dwar kriterji li bijom jinataw kontratti na nixtieq li nsaħħu il-kriterji li qed dwar il-Kummissjoni naħseb li fim dan il-punt. Il-kriterji soċjali huma importanti ħafna, il-kriterji ambjentali diġà huma preżenti sew hemm is-sistema ta' tikketjar u għalhekk jiena rrid nifoka fuq id-dimensjoni soċjali. Is-Sinjor Weisberger tal-qed sfortunatament, jekk jġobkom tistgħu tgħidula x'inhu mal-kommenti tiegħi. Il-prezz huwa parti minn kif inti tista' tażel kuntratt li kull iktar ta' vantaġġ eh, ekonomiku. Kollox jiddependi fuq kemm il-prodott ikun standardizzat. skont skont dan standardizzar inti tista' tikkonsidra kemm importanti l-prezz. Issa, rigward il-proċedura aktar flessibbli, ovvjament aħna favur dan. Jina konxu illi illi għanna bżon iċċaraw termini logali. Ma rridux ikunu vagi. Ma rridux illi niftħu l-bibien għal iktar problemi u ostakli. Jina naqqast il-dati ta' skadenzi għal i procurement ta' xirif l internet Jina poġġejt f'posti minflok eh, l-SMIs ma tuħux wis ħin jekk inti biex inti tibat il- l-offerta tijak l-permezz tal-internet, pero għandek bżon il-ħin sabiex inti tkun tista' issejjes l-offerta tijak, tkun tista' taħdem fuq u tkellem il-kull min huwa involut. Jixtaq tenfasizza l-punt illi l-SMEs ma jkollomx daqshekk ma jkollhomx ħafna impjegati, għalhekk għandhom bżonn il-ħin sabiex kun jista' joħorġu bliktar offerta tajba u matura li jista' jkollok u għalhekk jiena f'artiklu 17-17 zitt il zitt id-dati ta' skadenza għamil tawalt id-dati ta' skadenza. Bejn il-kelma xal u n preferi il-kelma xal għax nasab li tkun li torbtok iktar u hija xi ħaġa tista' toqgħod fuqha iktar. Issa, Sur Koferati, nixtieq ringrazzjak tal-kommenti pożittivi tiegħek rigward l-appalti li ktar li jkunu iktar ta' vantaġġ f'termini ekonomiċi. Jien nixtin għal reserve contracts li semmew ukoll. Naf illi il-finali tal-futbol daqt is-seħ, jisa kemm mhux qed isseħħ bħalissa diġà. Għalhekk nixxi l-ewwel qed nirringrazzja lill kollegi tagħna Polak li organizzaw dawn il-lob tal-futbol barra mill-Parlament hawnhekk. Telqet is-Sinor Taylor, le, telqet daqshekk kollox x'aknu l-ħajr kommenti. Mela, grazzi Barbara tal-li u ġibt li s-sur keznufsni qabli. Fil-fat, ħat li klim minnħalqi. Jina nista naqbel ma' Evelyn, li xogħol eccellenti ħat nota tal-komment. Kollegi, bħalma jett fil-bidu, issa jibda x-xoltana. Aħna għanna skadenza għal prezentazzjoni tal-emendi jina mandiġ diffikulta jek tridu testentu l-skadenza jina naf li dinja kwistjoni verament komplessa ħajkunem ħafna emendi għal bot tal rapport u fuq ħafna paragrafi oħra li jina ma semmejġ fil-rapport għanna il-sessjoni parzjali ta' Strasburgu dal naf li l-iskadenza kienet fl-14, iżda jina mandi ebda problema li inċaqla eh, inċaqlaq din l-iskadenza jekk dak tin tixtiqu. Grazzi għall-intenzjonijiet tajbin u grazzi għall-appoċ kontinu għaliex jien naħseb li il-ħidma tagħna tkompli għal numru ta' xhur. Grazzi ħafna għal dan. Jina fil-fatt ma tkellimx iżda xtaq nixtieq issa nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzjak tal-li id-defendejt b'tant passjoni il-fatt li id-drittijiet tal-ħaddiema mhuwiex inkompatibbli b'aktar kompetittività, anzi Iżda minix sorpriża li fuq dan is-suġġett hemm ħafna opinjonijiet differenti ideoloġikament, għalhekk forsi bżonn naqriżiet ħin sabiex inkunu nistgħu nelbu dawn l-opinjonijiet differenti. Mela l-iskadenza għall-emendi l-14 ta' Ġunju nidiskutu baħt fl-10, 10 11 ta' Ġunju. Iżda jekk ikun hemm bżonn nistgħu forsi niddiskutuha fil-laqgħa tal-koordinaturi eh, biex ibidlu jekk ikun hemm bżonn. Issa ħanaddi il-Presidenza lura lis sur Harbour. Uh, well, ladies and gentlemen, we have one more item to... Mela, sinjuri, fadalna punt wieħed, is-sur kafrati tistenna. Għalek jina u koll nishtiq nir-ingrazzja l-sur Tarabella għal l f'dan il-dokument, dan il-fajl. Iżda Ivan għandu raġun, ħajkonna ħafna zjed diskussjonijiet, il-qoddim u ċertament aħna ħan diskutu eh, l-iskadenza l-elementi kif ukoll eh, il-kalendarju għal tal koordinaturi u l-agenda wkoll. Mela, kollegi li mhux ħatibqaw għall aħħar punt nitlobkom li toħorġu eh, imma ma tagħmlux ħafna storbju sabiex ikun nistgħu nisimgħu l-rapporter tagħna. Mela, ena du issa għal l-abbozz tal-opinjoni ta' Sur Koferati fuq il-Kumitat tal-Impjegi u Affarijiet Soċjali għall aġenda għal pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibli għanna rappresentant tal-IPP, tal-PPE, Sur Kreutzmann, etna raħ sejjer ma forsi jiġi lura, s-Sinjora Turman edha, Sur Trojċek muxaw, Sur Dion iħataw, iġbi għanna shadows għanna ħafna mux ħazin, issa Sur Kreutzmann nerġaw ndaħlu ħawek għalli kun jista' u ukoll. Mela, Sur Koferati skużanna edin naqra tard, iżda jekk tista' tagħtina sommarju għasir tal-opinjoni mbagħad nibqa' nistieden lil eh, kollegi biex jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom. Nadilek il-kelma. Grazzi sur eh, President. Mela daw il-ftit eh, kollegi eroiċi li jirnexilom jissaportu id-dluvju t-naħa ta' Tarabella nishtiq Eh, insemmi ftit punti fu eh, xi ħaġa li jien diġà kellimt qabel u diġa' ġbart l-opinjoni tagħhom qabel. Għalhekk anke minħabba il-ħin mhux ħanoqgħod nerġa nindika l-istampa kollha ġenerali li diġa' jafu bifuqa il-kollegi u diġà kummentaw fuqha u nixtieq inżid malajr malajr xi ftit ħsibijiet eh, addizzjonali jistgħu jkunu integrazzjoni Eh, u li nistaw forsi ndaħlu għan fit-tekst li mbagħad ħajġi emendat. Mela, l-ewwel problema. Li jiena inħoss li huwa importanti li nżidu ma dak it-tekst għandu x'jaqsam ma punt partikolari li hija xi ħaġa li narawha fil-ħidma ta' ħafna persuni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri it-tendenza bħalma naraw anka minħabba l-fat li l-popolazzjoni edha tixjieħ li intawlu il-ħajja ta' ħidma ta' persuna. Iġviri, dawn il-persuni qed imorru qed jirtiraw dejjem aktar tard. Iżda l-persuni li eh, jaħdmu mhux kollha jaħdmu taħt l-istess kundizzjonijiet hemm ċertu eh, xogħlijiet li huma marbuta bejnietom, partikolarment fis-settur tal-industrija jew tal-manifattura, li għandhom eh, li għandhom minn min, min karatteristika tagħhom stess eh, għandhom e, pis ikbar minn oħra. Xogħol Per eżempju, tekniku li jaħdem f'uffiċċju E, bl-arja kondizjonata għandu e, xogħol differenti biex ħadd li qed jaħdem quddiem sors ta' nar, pereżempju, għalhekk irridu nippruvaw insibu kumpens fil-sistemi tal-pensjonijiet. U din hija ħaġa importanti li nżommu għaf moħħna għal reġunijiet ta' ugwaljanza u ġustizzja għax li lin mill-eżempju li għadni kif semmejt jiena, kulħadd jaf li għandu eh, elementi differenti għal dak li huwa il-pis ta' xogħol kemm huwa ibes ix-xogħol. Issa, dwar rakkomandazzjonijiet. Fis-suq ta' xogħol pajjiżi kollha tal-Ewropa zidna ir-rikors għal ċertu għal kuntratti li huma forsi differenti mill kuntratt ta' qabel li ma kellux żmien fejn jala. Ma daw zidna l-kontratti ta' kollaborazzjoni, l-kontratti li jal wara ċertu żmien, l-attività staġjonali, eccetera. Ċaqliqa mill-sistema ta' tqassim għal dik tal-kapitalizzazzjoni twaslilna problema. Il-vojt li mhux kopert la mill-attività u lanqas minn noqas ta' kontribuzzjonijiet tal-naj li huma marbuta mal-attivitajiet ma jistax wieħed jirkoprom għalhekk jekk ikun hemm persuna li għal darba darbtej tlieta tagħmel attività li eh, taqa' taħt kuntratt li jalaq fil-total tal-kontribuzzjonijiet rijati ħajkollu ċertu eh, vojt u dan ħajaffettwa il-pensjoni meta jieġi biex jieħu pensjoni. U din toħloq problema għaliex il-maġġoranza taż-żgħażagħ illum il-ġurnata qegħdin jibdew l-attività tagħhom propju permezz ta' eh, qed jibdew ix-xogħol tagħhom eh, is-soltu mhux b'kuntratt indeterminat mingħajr eluq imma ħafna drabi huma dawn il-kuntratti li jiskadu. it problema. Fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa fejn il-fenomenu huwa rilevanti b'mod partikolari, hemm preżenti forum ta' xogħol li isir minn persuni li mandomx ċittadinanza Ewropea. Allura jaħdmu b'tali mod minar ma jkunem il-liġijiet applikati għalihom. Il-black market U dan ix-xogħol, ġifieri xogħol ta' blaktib, dak iż-żmien kien isir mill-ċittadini Ewropej, lum il-ġurnata jsir mill-ċittadini li mhumiex Ewropej li m'għandhomx ċittadinanza. U Il-punt li wasal biex din is-sitwazzjoni jar mill-li hija li dawn imbagħad ma jagħtux kontribuzzjonijiet u jew ma jħallsux kontribuzzjonijiet kontribuzzjonijiet fisimhom. U dan jista' jeddet mhux biss il-kundizzjoni ta' ħajja tal-ġejjin ta' dawn il-persuni iżda wkoll l-istabilità tas-sistema għaliex ma jkunx hemm biżejjed kontribuzzjonijiet, jiġifieri l-ammont tal-kontribuzzjonijiet mhuwiex daqs eh, ix-xogħol fil-fatt isir. Għalhekk din l-evażjoni tal-kontribuzzjonijiet palma jiġri fil-kas tal-evazjoni tat taxxa, e, l-evazjoni tal-kontribuzzjonijiet irridu niġġilduha għal żewġ raġunijiet. U l net l-attività ta' dawn il-persuni e, li fl-aħħar mill-aħħar mhux ħajħdu pensjoni. U t tini net għaliex dan qed joħloq ħsara għas-sistema tas-sigurtà soċjali. Il-problemi l-oħra li jinqalaw għandhom x'jaqsmu ma' dak li eh, jorbot ma' trasferibilta tal-pensjonijiet. Aħna llum il-ġurnata insibu numru konsistenti ta' persuni li jiġu jaħdmu, jħassu kontribuzzjonijiet jew jitħassulhom kontribuzzjonijiet u ma timorru lurhom f'pajjiżhom. Il-proċessi ta' migrazzjoni ta' darba m'għadhomx isiru bl-istess mod. Fil-pajjiżi kollha tal-Mediterran, tal-Ewropa, kien normali li kienu jaslu nis mill-Tramuntana, mill-Afrika ta' fuq, e, un-bat jgħattaw il kupla ta' ħajja tagħhom fl-Ewropa, lum il-ġurnata ma duxek, għall-Ewropa e, ta' tramuntana fejem il-pajizi li kienu e, sovjetiċi jifornu ħafna minn din il-dan ix-xogħol tal-idej, Dawn il-persuni mbagħad meta jmorru lura f'pajjiżhom irridu jkunu jistgħu eh, jieħdu magħhom l-ammont tal-kontribuzzjoni tiegħu inkella jkunu jistgħu jieħdu l-pensjoni li jkunu eh, li tistħoq ilhom. Issa biex nigarantixxu dawn ir-regoli hemm bżonn li nasbu ftit u aħna diġà tkellimna fuq dan u naqbel fuq din il-possibilità ta' soluzzjoni, irridu naraw ir-reviżjoni ta' direttiva fuq fuq il-sigurtà soċjal, fuq il lotijiet u fuq il-kontribuzzjonijiet. Irrid ikun hemm ukoll il-ġestjoni tal-attività ta' kontribuzzjoni tagħhom li mhijiex indirizzata biss lil residenti jew ċittadini iżda għandha wkoll element transkonfinali u dan jinkludi wkoll l-immigranti. U dan huwa wieħed mill-elementi ta' dak li semmejt l-aħħar darba li ħadd mill-osservazzjonijiet tagħkom u anke minn xi e, raġunamenti li saru propju fuq dan is-suġġett. Ovvjament jiena ħan ikkunsidra l-komplement tal-osservazzjonijiet li tixtiequ tagħmlu mbagħad e, l-emendi huma il-mod ta' kif inkunu nistgħu nintegraw u nsaħħu eh, is-suġġett kollu kemmu. Uh, thank you very much uh, for... Uh, Grazzi ħafna għal ċertu punti importanti u komprensivi ħafna. Mela, ejn nisimgħu minant il shadows Signor Petiklan. L-ewwel net, nixtieq nirringrazzja rapporter għal punt verament tajjeb u hitma verament tajba. Xi ftit punti. L-ewwel punt, Iva, jiena naħseb li rridu nefasizzaw dawk il-metodi kif nistgħu nikkonoġixxu lin-nies li jibqgħu jaħdmu għaliex dan huwa wieħed mill-punti eh, kruċjali tal-istabilità tal-sistema tal-pensjonijiet tagħna. U din ovvjament hija responsabilta maqsuma mal-impjegati infushom ma' min ħaddem kif ukoll mas-settur pubbliku. Is-sinti semmej diġa hemm xi punti speċjali li eh, naħseb li rridu nittrattaw l-ewwel net il-perjodi ta' xogħol qasir li semmejt inti dawn kif huma adattati u kif qed jiġu adattati sabiex il-livelli ta' pensjonijiet mhumiex eh, baxxi iżejjed meta jiġu biex jieħdu l-pensjoni il-ħaddiema. Issa in-natura eh, tal-xogħol jekk ix-xogħol ikun ibes hija xi ħaġa ġrid tiġi kkunsidrata meta wieħed jiġi biex jieħu l pensjoni din xi ħaġa eh, li naqbel magħha. Kif ukoll il-ċaqliq tal-pensjonijiet li dawn ma jitnaqsux minn dak li qed jieħdu minn eh, fuq livell lokali. Iva, u naqbel ukoll ma' armonizzazzjoni ta' livelli minimi ta' pensjonijiet kif ukoll ir-regolazzjonijiet hawnhekk fuq livell Ewropew sabiex ikunu nistgħu nassiguraw is-sitwazzjoni kif ukoll livelli raġunevoli tal-pensjonijiet għax ħafna minn dawn il-persuni qegħdin jaħdmu f'numru ta' stati membri u aħna dak li nixtiequ naraw u dak li nixtiequ ninkoraġixxu. Iżda din mhix ħaġa daqshekk faċli u l-Kummissjoni ila favur għal ċertu modelli opt-in għall armonizzazzjoni tal-pensjonijiet. U jista' jkun hemm xi riski għal dan l-approċċ. Jiġifieri Eh, fuq li ma tip ta' level nistaw nispiċċaw fih u kif jiġu trattati b'mod differenti n-nies skont imma li ma' kumpanija jew flima pajis jaħdu. Għalhekk jiena naqra kawta fuq dawn il-modelli ta' Optim mod ġenerali. Issa xi ftit punti addizzjonali il-pensjonijiet għan-nisa. Ovvjament, din xi ħaġa li trid tirrifletti l-bilanċ ta' ħajja u xol, xogħol Iżda aħna nafu li n-nisa għandhom pagi iżjed baxxi, aħna nafu li ħafna drabi n-nisa eh, jibqgħu id-dar. U dan iwassal, da, dan meta neħduh f'kombinazzjoni eh, mal-pakis jibbaxxi iwassal għal pensjonijiet aktar baxxi u din xi ħaġa li verament irridu neħduha bis-serjetà u rridu nikkunsidrawha. Ġifieri kif nikkalkulaw il-pensjonijiet għan-nisa. Fl-aħħar mhux l-inqas u din hija dan huwa punt politiku meta qed nitkellmu dwar il-kriżi tal-pensjonijiet. Nixtieq li nara dan it-tip ta' messaġġ tal minnaħa tal-parlament li min jieħu l-pensjoni huma wkoll parti mis-soċjetà. Grazzi ħafna Sur Kreuzman. Grazzi ħafna Sur President. Is-sistema tal-pensjonijiet tal-Ewropa dejjem titpoġġi l-aktar pressjoni fuqha. U dan ħajkun dejjem aktar il-każ. Għalhekk aħna nilqa dan ir-rapport li jappoġġa il-proposti. Jina naħseb li marnix ninsew il-problemi sottostanti ġveri il-krizi ekonomika u finanzjarja, din hija aggravata. Iżda il-problema ewlenija hija l-bidla demografika. Jiena ma nixtieqx li tidher li isa sistema finanzjarja tikollha biss effett negattiv fuq is-sistema tal-pensjonijiet, anzi hemm sistemi moderni li jaħdmu jagħtu ċertu eh, tħul għall-investiment sabiex dan din komplementarjetà tkun possibbli. Hemm fondi ta' pensjonijiet eċċellenti fejn l-impiegati iħallsu ftit ħafna. Iżda jekk dan jitqabbel ma' sistema tal-istat, fil-fatt jieħdu pensjoni tajba fl-aħħar mill-aħħar. U aħna rridu insaħħu dan il-punt. Huwa importanti nikkonsidraw l-aspettativa tal-istinija tal-ħajja U għawek il-rapporter jissuġġerixxi eh, miżuri flessibli u volontarji din mhix problema hemm idea differenti fuq dan. xaħat li jishtiq jirtira aktar kmieni ħajkollu ħallas iżjed. Ma tistax inti isserraħ fuq l-opinjonijiet tal-persuni biss. Naqbel li s-sistema trid tkun flessibbli, Eh, dwar l-eċezzjonijiet għal min għandu xogħol jibes, aħna fil-Ġermanja eh, huwa ċar li kull min jaħdem jagħmel xogħol jibes ma jistax jibqa' jaħdem sa 67 sena pereżempju. Iżda jiena naħseb li nistgħu nindirizzaw lill trade unions. Kien ħarsu lejn trade unions f'pajjiżna pereżempju naraw kif huma ħad irnexxilhom joħorġu b'sistema eċċellenti u flessibbli fil-collective agreements tagħhom fejn hemm aġġustament għal min jixtieq jirtira aktar kmieni u dan huwa l-aħjar mod kif nimxu qudiem. Hemm trade unions eċċellenti Najsibi per eżempju għaj eżempju ċar ta' kif u jista' japplika trattament differenti għal persuni li qed jirtiraw ħinijiet żminijiet differenti. Ma tistax titfal kulħadd taħt l-istess keffa. il-ħajja tax-xogħol tal-persuni huma differenti hija differenti. Issa nitkellem dwar eh, assigurazzjoni supplementarja, il-pilastri pubbliċi, il-pubbliku jiġi appoġġati, ma kif, dan mhux ċar, jekk insaħħu s-sistema tal-istat hija xi ħaġa tkun diffiċli ħafna. U anke jekk inżommu l-affarijiet kif il-huma tkun xaħġa ħaġa diffiċli. U ċar, meta inti tikkonsidra li d-dinja tax xogħol mil ġurnata hija differenti ħafna minn mod kif kien qed qabel. jekk inti ħataħdem 30-40 sena, l istrutturi ma differenti, aħna ma rridux li n-nies jiftaqru fi xuħitom, għalek rridu namlu livelli għoljien. Dwar deċizjoni tal-leġizlazzjoni, Irridu noqdu attenti ħafna li il eh, għal kumpaniji li jibqaw eh, li kollom solvenza li kunu edin jaħdmu tajjeb hija importanti l-kompetittività fis-suq. Iżda meta mbagħad ma jkunux parti mis-suq, jiena naħseb din ir-rekwiżit ta' solvency għandu jkun naqriżiet strett. U jiena nistenna bil-ħerqa li naħdem flimkien ma' rapporter fuq dan, grazzi. Uh, thank you very much, Mrs. Turanen. Grazzi ħafna, signora Turanen. Iva, grazzi ħafna u grazzi ħafna u koll rapporter. Dibattitu l-kbir fuq il pensionijiet Ikopri zewċ suġġetti l-ewel l-adegwatezza il-punt dwar jekk il-pensjoni ix biżejjed sabiex wieħed eh, jagħmel għajxin tajjeb u t-tieni net ovvjament hija s-sostenibilità tal-finanzi li hemm wara l-pensjonijiet. U f'dan id-dibattitu aħna bħala partit tal-ħodor għandna pożizzjoni komuni fejn qed ngħidu li aħna eh, lesti għal riformi tas sistema tal-pensjonijiet. U dan sabiex inkunu nistgħu nassiguraw li s-sistema tal-pensjonijiet tista' Ehm, titratta tibdil fil-popolazzjoni, tibdil demografiku, fis-suq tax-xogħol. Iżda importanti wkoll dan dawn ir-riformi huma ġusti u jisaxnu s-solidarjetà u mhux idajfuha. Għalhekk dan huwa l-approċċ bażiku tagħna. Jiena naħseb li mhix mandiċ tkun fidejn l-Unjoni Ewropea li jiffissaw l-età tal-pensjoni, ma nafx hekk kompetenza f'dan il-qasam Iżda bħala prinċipju jiena naħseb li m'għandniex immur nimxu iżjed eh, f'din id-direzzjoni li għandna nżidu l-età tal-pensjonijiet. Diġà zidu ħafna f'ħafna stati membri. Għalhekk jiena naħseb li dan mhux il-punt ewlieni. Punt ieħor importanti ħafna għalina huwa li dwar l-ewwel pilastru aħna favur li konna sistema ta' ħafna pilastri, iżda aħna rridu l-ewwel pilastru ikun prova kontra il-faqar x'dan għal ħafna nies huwa l-unika waħda. Jista' jkun m'għandhomx e, pensjoni supplementari taħt it-tiri u tielet pilastru, għalhekk l-ewwel pilastru jrid ikun b'saħħtu ħafna u sot kontra l-faqar. Dan huwa punt importanti għalina. Issa xi punti konkreti jiena naħseb li flimko rridu nsaħħu ftit il-perspettiva tagħna fir-rapport. Dan ifisser li il-pensjoni tu madrittijiet anka għal dawk li huma drittijiet ta' konsumaturi u jiena naħseb li rridu nifokaw fuq dan bħala kumitat għaliex mbagħad il-kumitat tal-impjiegi ħaj jiffoka aktar fuq il-kwistjonijiet soċjali għalhekk eh, taħt it-tieni u t-tielet pala spilastru rridu idea ċari ħafna li nistgħu nippreżentaw lill-kumitat tal-impjiegi naħseb li rajna u diġa semma waqt il-krizi, partikolarment il-pensjoni taħt it-tielet pilastru, intlaqtet eh, moti bes ħafna waħna rajna li ċertu fondi ta' pensjonijiet ħadu riski eċċessivi ifukaw fuq investiment fuq medda qasira ta' żmien u kien hemm ċertu persuni li kienu qegħdin ifadlu l-pensjoni tagħhom tilfu sa 30% tal-tfadil tagħhom. Għalhekk iridu fitxu ċertu inċentivi sabiex ngħaddu għal investiment fuq medda twila ta' żmien u nevitaw li nieħdu riski eċċessivi. Dan huwa l-ewwel punt u għodda verament konkreta li hemm ħafna dibattiti fuq ovvjament hija l-FTT. Il-Parlament għadu kif iddeċida li l-pensjonijiet ħallihom barra minn dan jiena jiddispjaċini għaliex huwa importanti ħafna anke fil-pensjonijiet li jkollna eh, bidla fl-enfasi minn eh, medda qasira ta' żmien għal medda twila ta' żmien. Iżda rridu nħarsu lejn nfittxu għal aktar inċentivi li lin mill-FTT għaliex fuq l-FTT ma tantx naqblu. It-tieni punt. Għanna bżon noħolqu ċertu inċentivi sabiex eh, naraw li l-investimenti fil-pensjoniet huma responsabli fuq livell soċjali u ekonomikament jena ħares lejn il-portafol tal-fondi tal-pensjoni danizi u mux kollox wartu zar. Hemm ukoll hemmhekk għandna bżonn naħdmu ftit. Kif ukoll rridu ċertu informazzjoni, kif ukoll trasparenza għal konsumaturi, partikolarment taħt it-tielet pilastru, jiġifieri l-iskemi li huma bbażat fuq il-kapital. Sabiex b'dan il-mod ikun jistgħu jagħmlu ċertu għażliet eh, bil-ħsieb din hija xi ħaġa importanti. Għandna bżonn ukoll protezzjoni kontra l-falliment U palma eh, diġa issemma li wieħed ikun jista' jċaqlaq il-pensjonijiet, pereżempju dawk taħt it-tieni pilastri hija ħaġa importanti ħafna. Forsi nistgħu nelaboraw aktar fuq il-punt numru 7, pereżempju il-possibilità li il-ħaddima ikunu jistaw iċaqalqu il-pensjoni tagħhom joħduha direttament tant min ħajħaddimhom wara, jew inkella sa dan it tanti ikollhom xi skema eh, ta' tracking biex wieħed ikun jaf eżattament fejn huma jekk inti ħdimt f'numru ta' pajjiżi meta trid tiġbor il-flus tiegħek xi kultant huwa impossibbli. Għalhekk jiena naħseb li rridu ngħinu naqra il-ħaddiema. L-aħħar punt, il-rekwizita kapitalu kollu importanti ħafna sabiex il-fondi tal-pensjonijiet kun jistaw jassiguraw li għandhom ċertu eh, lokal manuvra, ċertu ċertu għajnuna fil-żminiet ta' kriżi. Mela aħna nippreżentaw xi emendi għal dan ir-rapport iżda nilqawh u aħna naqblu ħafna ma' dak li diġà intqal mingħand ir-rapporter. Grazzi. Uh, thank you for those uh, very good. Grazzi għal dawk il-punti tajbin, anke t punti tajbin. Issa s-sur Grazzi, President. Nirringrazzja l-rapporter. Xtaqt nqajjem ftit punti malajr malajr. Naħseb li l-approċċ tar-rapporter huwa wieħed pożittiv. Irridu nifukaw aktar fuq li nerġgħu nresqu l-ċittadini fuq is-suq tax-xogħol biex jaħdmu aktar għaliex il-qatt qed jiżdied speċjalment fl-Olanda dejjem u dejjem aktar diffiċli li nsib li ċittadini tagħna jsibu post tax-xogħol. L-aħħar darba meta konna titkellmu dwar l-opinjoni tiegħi fuq il-pensjonijiet flimko, provajna li ma nqogħdux nidħlu wisq fid-dettall għaliex mhux ir-rwol ewlieni tal-imko iktar huwa rwol tal-Kumitat Empl li jitkellem fuq dan. Il-punt numru 6 naħseb li għandu lingwaġġ daqsxejn vak. Naħseb li t-tieni pilastru apparti ma' t-tieni mill-ewwel pilastru u naqbel li l-ewwel li ħafna nies ikollhom pensjonijiet tal-ewwel pilastru, irridu nagħmlu tajjeb biex ma jaqgħux taħt il-linja tal-faqar. Irrid ikun hemm distinzjoni ċara bejn l-ewwel u t-tieni pilastru u fl-istess ħin Konna edna dak iż-żmien meta konna qed nitkellmu fuq dan il-punt li d-direttiva Ewropea tkun aktar ċara anki fuq ir-rekwiżiti ta' kapital għal fondi ta' pensjonijiet mhux bil-fors jiżdiedu u ovvjament mhux bil għandna bżonn rekwiżiti ta' solvenza tnejn għal fondi tal-pensjonijiet. Dan għaliex dan ifisser li s-sitwazzjoni ċertu stati membri ma tkunx treġġi aktar. Però rridu naraw se nagħmlu fuq din il-kwistjoni nasal għal punt qabel tal-aħħar. L-aħħar darba tkellimna dwar il-portabilità tal-drittijiet tal-pensjonijiet, l-ewwel nettem il-kwistjonijiet tal-aspetti fiskali tista' tnaqqas il-pensjonijiet ċertu punt, imbagħad ikollok tħallas it-taxxa fuq il-pensjonijiet jekk tidħol f'pajjiż ieħor. U għalhekk għal dawn il-ċirkostanzi rridu nsibu ftehim. Ħafna fondi ta' pensjonijiet qegħdin ehm, jgħidulna li minħabba li hemm assistenza tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru ikun diffiċli ħafna meta tqabbilhom ma' sistemi oħrajn li huma bbażati fuq it-tfaddil. Diffiċli li nqabbluhom flimkien ma' sistema li ma tkunx bbażata fuq il-kapital. Dawk li jiġu allokati pereżempju, kif tkun taf kemm jiswow? Tajjeb li ngħidu li jkun utli li nitrasferuhom dawn il-flejjes iżda naħseb li jkun xira għall kummissjoni li toħroġ bidejat speċifiċi dwar kif nistgħu tassew nagħmlu l-kalkoli għas sistemi differenti. Hawnhekk nixtieq nitlob li dan iseħħ anki fissem il-Kumitat Imko. L-aħħar darba tal-tlabna biex ikun hemm sistema ta' ehm, biex nirintraċċaw minn fejn ġejjin il-pensjonijiet, biex naraw minn fejn ġejjin il-flejjes minn liema stat membru partikolari u naħseb li dan huwa punt importanti. Fl-aħħar nixtieq naqbel ngħid li naqbel ma' Sinjura Tunon Hohenstein fuq it-tielet pilastru rridu li l-konsumaturi jkunu jafu x'inhuma r-riski u jkollhom aktar ċarezza. Rridu jkun aktar ċarezza wkoll dwar kif il-pensjonijiet tat-tielet pilastru jaħdmu wara kollox forsi ikollok font ta' pensjoni iktar baxx minn dak li tkun qed tistenni u kif tagħmel biex dan tevitah. Issa Sinjura Gebhardt, jiet President. Grazzi, President. Naħseb li din id-diskussjoni uritna li s-sistemi tal-pensjonijiet ivarjaw tas-sew minn stat membru għal ieħor biex nagħtu tweġibiet ċari irridu nżommu dan f'moħħna. Xi ħaġa ċara hija li l-proposta tas-sur kofferati li nifukaw fuq l-ewwel pilastru pereżempju huwa importanti l-ewwel pilastru huwa l-iktar wieħed importanti u hemmhekk trid tiżgura li ħtiġijiet bażiċi taċ-ċittadini tagħna jkunu koperti speċjalment feta meta jkunu mdaħlin fi żmien jew ikunu anzjani. M'hemmx t-tieni pilastru għal eh, l li joħorġu mill-kumpaniji fuq it-tielet pilastru kif nistgħu ngħidu li hemm min jiflaħ għal affarijiet bħal din xi ħadd li jkollu l-flejjes pereżempju u mbagħad ħadd ieħor li ma jkollux. Fil-Ġermanja dawn in-nies li jkollhom dawn il-diffikult diffikultajiet li jew pagi baxxi huma n-nisa. Hemm ħafna fil-Ġermanja li jkollhom impigi prekari jew pagi minimi u dawn laqas jifilħu li ħalsu skema supplementari tal-pensjoni. U għalhekk huma dawn li huma l-iktar fil-bżonn li jifilħu l-inqas għal dawn il- ta' tipi ta' pensjonijiet li aħna qegħdin nissuġġerixxu, għalhekk it-tielet pilastru huwa l-iktar importanti f'dan ir-rigward. Issa, fuq l-età tar-tirar dan huwa importanti ħafna u ġust li rikot konna approċ flessibbli. Hemm min jista' jaħdem f'impigi bsin. Meta ta' pensjoni li hija 65 sena u aħna tal-fema li għandhom jaħdmu sa' 60 sena, mhux 65. Fil-każ ta' xogħol ibes u jkunu jistgħu jaħdmu hemm xogħlijiet imbagħad li dak li jkun ikun jista' jaħdem sal-età ta' 70 sena x'ma jkun xogħol bes li jinvolvi ehm, xogħol blidejn fiżiku. Jekk ikun hemm min jirtira qabel l-età ta' 60 sena, allura rridu naraw jekk hux qed nitkellmu dwar l-età ta' 62, 65 jew 67 sena jekk in-nies jingħataw essenzja qabel l-età l irtirar u jispiċċaw bla xogħol, dan huwa punt importanti li nqisu. Fuq it-tieni pilastru m'għandniex biżejjed marra fuq din il-kwistjoni, forsi tagħtu ħarsa aktar fid-dettal fuq dan, iżda forsi nagħtu ħarsa aktar lejn din l-idea, forsi nikkunsidrawha. Dawk il-kumpaniji li ħadmu iktar mill-medja ta' età ta' 55 sena bħala ħaddiema dawn iridu jingħataw kundizzjonijiet aktar raġonevoli. Din hija xaġa li ġiet f'moħħi issa, forsi nistgħu niddiskutu aktar il qudiem Is-Sinjura Tegenen semmi dan il-punt u naħseb li huwa f'waqtu. Irridu nżommu f'moħħna partikolarment is-sitwazzjoni tal- Eh, nisa li qegħdin fuq is-suq tax-xogħol. Huma l-aktar in-nisa li jkunu foqra feta avvanzata. Għalhekk dan ifisser li tassew neħtieġu nindirizzaw din il-kwistjoni sabiex bekk niżguraw li d differenza bejn il-pagi tan-nisa u tal-irġiel għal xogħol indaqs niġġilduha u neliminawha darba għal dejjem. Imbagħad tassew nkunu nistgħu insolvu din il-problema fuq il-faqar fl-età anzjana. President, peress li xedaw mhux qiegħed hawn ħanitkellem jien jekk mhux problema l koordinaturi naħseb li jistgħu jagħmlu x-xogħol koordinaturi f'sija llejla. Fuq is-Sinjura Turinen il-punt tagħha li nifukaw fuq il-punti li huma l-aktar ta' tħassib għal dawk li huma attivi fis-suq waħtini Nifakkarkom il-kwistjonijiet tas suq waħdini kienu l-iktar 20 tħassib ewlieni li kellhom iċ-ċittadini tagħna fuq is-suq uniku. Naħseb li affettwa l-aktar il-kwistjonijiet tat-tieni u l-ewwel pilastru. E, Fil-proġett tal ewropa 2020, fil-riċerka, fil-investiment, importanti li Dawk li serħu fuq pensjoni tal-ewwel pilastru f'ċertu pajjiżi joħnoqhom milli jkollhom possibilità li jieħdu opportunitajiet oħrajn għaliex iħossuhom zvantaġġati li jieħdu il pensjoni tagħhom tal-università u jgħaddu għal skema oħra tal-pensjoni. U din hija kwistjoni importanti għaliex hemm min irid ikun mobbli biex jiżviluppa l-karriera tiegħu u aħna rriduhom jagħmlu dan rriduhom li jmorru jaħdmu f'pajjiżi oħrajn jekk iridu u jaħdmu fuq ħiliet oħrajn u jaqdu il-milja tal-potenzjal tagħhom. Imma rridu nagħmlu xi ħaġa anke fir-rigward ir-riċerka. Pereżempju li jkun hemm fond ta' pensjoni separat għal għalihom u dan huwa pass pjuttost diffiċli li jagħmlu. Jiena nħoss li jkun żvantaġġ għal dawk in-nies li jkunu jistgħu jmexxu l-karriera tagħhom kemm fil-parti tas-settur pubbliku kif ukoll fil-parti tas-settur privat. U naħseb li dan Importanti s-soċjetà, importanti l iżvilupp importanti biex naqsmu l-esperjenzi u importanti għall-ekonomija Ewropea. Naħseb li rridu niċċaraw dan bħala assisa tal kussuq waħdini u l-protezzjoni tal-konsumatur li ikonna ċar darba l-dejjem li aħna rridu nħarsu l nies l-aktar zvantagġati. L-esperjenza tiegħi, speċjalment bis-sistema taljana tal-pensjonijiet u forsi sur kofferat interessat fuq dat għaliex kostituent minn tiegħi li kien jaħdem fl-Italja l-aktar minn 10 snin u mbagħad eh, żviluppa kondizzjoni ħażina tal-vista kellu jitlaq mill-Italja mbagħad jerġa' jmur jgħix lura fir-Renju Unit kakumula flejjes ta' invalidità fl-Italja u ma setax imbagħad Eh, jiksibhom ġala darba mar lura fir-Renju Unit. U din hija problema ta' insolvenza u għalhekk il-kwistjoni ta' solvenza U kien hemm il-kwistjoni ta' solvit li solvit din il-problema u għalhekk reġa' lura għal flus għas-solvenza. Għalhekk importanti ngħidu li iva toġobna l-idea li jkun hemm skambju ta' informazzjoni kemm jista' jkun iżda huwa vitali li solvit qiegħed biex isolvi dawn il-problemi li jkollhom iċ-ċittadini jkunu x'ikunu l-livell ta' pensjonijiet li jkunu qegħdin iserħu fuqhom. Tajjeb li nimxu b'din dan l-approċċ. Grazzi, manna l-ħat minn DG Employment, issa nad il-mikrofonu l-sur Kofferati għal diskors ta' eluq biex bekk nibdow il-laqa tal-koordinaturi fil-5 nofs. Għandek żewġ minuti, massimo, għaliex inkella l-koordinaturi jkunu urtati. Grazie, President. Grazie ħafna, President. Dowelnet, nir nirringrazzja l-kollegi għal punti li għajmu għas suġġerimenti li resqu man dawk apparti ta' dawk tal-aħħar darba. Malar malar nishtiq najt ftit affarijiet. L-ewwel net bħala premessa nixtieq infakkar li l-Unjoni Ewropea m'għandix seta leġislattiva fil-qasam tal-pensjonijiet. Il-liġi tal-pensjonijiet jagħmluha l-istati membri individwali. Aħna rridu nindikaw kriterji li waslu għal uniformità mhix tant mixtieqa tas-sistema u nippruvaw kemm jista' jkun garantixxu bħalma jagħti titlu istabilità ta' sistemi tal-pensjonijiet u l-adegwatezza ta' lotijiet tal-pensjonijiet. Għalhekk rridu nippruvaw flimkien ma' kumitati oħrajn li nħarsu iktar li lin fuq perspettiva itwal ta' żmien iktar milli għamilna fl-modi. Anke fl-istess proposta tal-white paper tal-Kommissjoni. Ħatikom eżempju. Ma tkellimx fid-dettall din id-darba, iżda kont ta' daħħal darba, aħna għadin din problema li tista' ssir drammatika għal miljuni ta' nisa fl-Ewropa l-istati membri kollha qegħdin jgħaddu mis sistemi ta' pensjonijiet għal tqassim ta' pensjonijiet għal sistemi ta' pensjonijiet u mbagħad għal kapitalizzazzjoni. Dan ifisser li fl-aħħar mill-aħħar il-kontribut ħari ħajkun ehm, fuq l-istess livell tal-kontributi li jkunu taw bil-bolol, bil-pensjonijiet. U għalhekk in-nisa ħafna drabi jkollhom ehm, pensjoni iktar baxxa mill-irġiel. Jekk ta' ħarsa fuq medda twila ta' żmien imbagħad ikollok ċiklu vizzjuż għax tispiċċa toħroġ pensjoni mbagħad b'kundizzjonijiet li mbagħad ikunu ta' pis fuq il-bqija tal-ħajjithom. Din mhix problema li tista' taffronta mill-bidu tagħha taħseb għalija minn qabel bil-bidliet fil-pensjonijiet. U għalhekk semmej dan taħt l-ewwel pilastru. Ma rridx li titħasbu wisq, naf kemm huwa importanti t-tieni u t-tielet pilastru, iżda aħna ma nistgħux nagħtu perspettiva pożittiva lil ħadd jekk l-ewwel pilastru ma jkunx adegwat u ma jgarantix miljuni ta' nies li ma jaqgħux fi żmien 30-40 sena oħra f'sitwazzjoni ta' faqar. Grazzi ħafna tal-li samt l-esperjenza tiegħek Maħna fuq dan ukoll l-iskadenza l-emendi nhar 12 ta' Ġunju fl-ofsenar, nikkonsidraw l-emendi u nivvotaw fl-10 ta' Lulju